Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre place. Signori, jek joġobkom hudo postco. Gentlemen, hudo hudu postkom. Nishtiq nawguralkom, merħba, nek, nirqakom f'din is-sessjoni interparlamentar u nirringrazzjakom il-koll illi intkom Eh, għasiltu din is-sessjoni hija gwidata mill-Komitat Baċi tal-Parlament Ewropew għandi għal daqstant il-privileġġ xina President Għadna il-Komitat Baċi tal-Parlament Ewropew niftaħ u nawgura din is-sessjoni interparlamentari. Waħna nagħtu ħafna importanza għal relazzjonijiet li jidensifikaw ruħom bejn il-Parlamenti Nazzjonali u il-Parlament Ewropew u nagħti wkoll ħafna importanza li konna rabta partikolari mal-kumitati li huma responsabbli għal budget jew il-finanzi fil-Parlamenti Nazzjonali. Is-suġġett li se nitkellmu fuqu illum hija r-reviżjoni f'nofs it-triq tal-MFF kif qatt dalodu fil-sessjoni plenarja ma nridux ma natux importanza l budget Ewropew għax huwa ta' wieħed fil-mija tal-GDP Ewropew. U għalhekk dan il-budget huwa malu dan f'qafas ta' seba snin, qafas fuq bosta snin u il-qafas attwali fetaħ fl-2014 u se jintem fl-2020. Ir-risorsi essenzjalment jiġu mill-istati membri. Intkom timmaġinaw allura kemm kull stat membru jgħod lura biex biex joħroġ mill-but u għalhekk qed nitkellmu fuq 10 fil-mija. Ovvjament hemm ħafna tama għax il-grupp presedut mill Mario Monti rifletti fuq l-ipotesi ta' risorsi propji ġifieri fuq il-pjan istituzzjonali l-Parlament Ewropew hekk eh, tassew jagħmel pass il-qudiem deċisiv. Għax ikun jista' jivvota il-konsensu għalhekk dan ikun ifisser illi inkonna konsakrazzjoni istituzzjonali ma ma rridux ovvjament nilludu iktar l-iktar eh, għax wara kollox lek ikun hemm din it-tip ta' taxxa tkun bħala żieda għal dik nazzjonali u għajek li ikun hemm taxxa Ewropea biex ma jkunux ta' pis eh, li ċittadini tagħna nkunu nistgħu innaqsu it-taxxa nazzjonali. Dan il-qafas fuq bosta snin l-MFF jagħtina il-possibilità li l-Istat membri jkollhom risorsi bħala kreditu ta' koeżjoni, programmi soċjali u kol politiki ta' uh, tal-agrikoltura u wkoll hemm parti li tmur lejn l-istati membri u m'hemmx marġni ta' flessibilità eh, kien biex jorjenta ruħu u jaħdem meta ikun hemm meta ikunem hemm xi kriżi kostanza eċezzjonali, ċittadini nistaqsu x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea għax ir-risorsi jkunu limitati ħafna meta President Juncker sar President tal-Kommissjoni ura u aħna naqblu miegħu illi l-Ewropa daw l-aħħar 10 snin tibati minn deficit ta' investiment u għalhekk kellna nagħtu mbottatura lill-investiment u għalhekk l-istrument e, jiġi e, mill-qasam finanzjari bħala finanzjarju bħala e, vantaġġ u din l strateġija tal-MFF imma għandna bżonn impoġġu l-flus fil-kaxxa biex hekk nkunu nistgħu tkunu ta' garantija għal dan il-font u kena ta' bil-fors u kien ta' dbatija ħafna l-Parlament Ewropew il-Komitat tal-Budget kellu jitkellem ukoll fuq suġġetti tant importanti, per esempio rata ta' investiment fil-futur, eh, l-orizzont ta' għal-riċerka u l-Connecting Europe Facilities CEF li huma Eh, investiment supranazzjonali. Imma meta għandna bżonn nieħdu eh, tlet euro, ovvjament aħna ma noħduhomx mill-kaxex tal-Stati membri, imma minn xi ħaġa li hija supranazzjonali. bħalik iku l-Ewropa kienet eh, xi ħaġa ta' egoizmu nazzjonali. Mela, l-MFF ġi votat qabel iġdid tal-Parlament Ewropew ki din ovvjament simplifika il-ħidma ta' min ġielet fl-2014 u kustat uh, eh, membru għandu parti mill-MFF. U matul din id-diskussjoni kien maqbul illi dan l-MFF ikun vedut f'not striq u nikonsidraw iċ-ċirkostanzi u għalek kulħadd jista' jifhem li għandna budget li huwa tal-passat ma jistax it-tina l-ħiliet biex namlu tajjeb għal dak li qed jiġri fil-futur. U għalhekk eh, maġinajna strument partikolari ekstra baċitarju u li ġi gwidat mill-Bank eh, ta' Investiment Ewropew. Imma meta niġu biex nilqaw għal kriżi tal-immigrazzjoni u għal fatt li qed nilqaw l-immigranti, aħna ħriġna b'sqarrijiet biex ikun hemm trust fund imwaqqaf u xi krediti li ġejjin mill-Baġit Ewropew u t-talba l-ġenerosità minnaħa tal-istati membri eh, bċerta kalma mhux ħażin fit-tweġiba u dan il-fond ġim mill 2014 konna xieħut eh, minna minn dan il-Komitat konna Turkija u reċentement u rajna mill eh, biljoni li ġew eh, annunċati imma kienem 40 miljun biss li ħarġu mill-2014 ġifiri kienem inerzja illi hija marbuta mal-proċedura tagħna. Konna għadna 3 biljuni wkoll għat-Turkija biex it-Turkija tkun tista' tilqa' r rifuġati illi qed jiġu bosta qegħdin jiġu mis-Sirja u għalhekk għanna bżon insibu il-mezzi biex nizguraw finanzjament u għalhekk aħna qegħdin fil-fazi ta' tlestija tal-revizjoni tal-MFF 2014-2020 u id-dinja il-premessa ta' tlistija tal-qafas eh, fuq bosta snin li jmiss. U għallek insaqsu jekk dan l-MFF se jkun ta' seba snin jew ta' ħames snin. U għalissa se nitkellmu fuq ir-reviżjoni tal-MFF u l-Komitat Budget eh, ħatar uh, żewġ rapporter, Sinjura Isabel Soma mill-SND u s-Sur Albrecht mill-IPP. Is-Sur Albrecht skuża ruħu illum u issa hija Sinjura Isabel Thoma illi se tajdinna fejn qegħdin fil-xogħol ta' tlestija ta' din ir ta' tal-MFF dak li huwa ċar huwa illi il-Kumitat il-Komissjoni se toħroġ eh, babbozz ta' risoluzzjoni qabel l-aħħar tal-2016 u nittamaw ikun hemm ir-reviżjoni tal-MFF. Ovvjament ukoll fuq il-fatt jekk se jkun hemm iktar krediti iktar mezzi maħna mħazbin, niddubitaw, u jekk ikun hemm iktar mezzi se jkunu nistgħu nilqgħu għal każijiet eh, urġenti, se jkun hemm każijiet diffiċli u u ukoll fuq ċerti programmi illi eh, fl-oriġni kienu parti mis e f tal-2014. l Se nedekaw l-ewwel sija għal din ir revizjoni tal-MFF se jkun dibattitu u nixtieq illi daw kolla illi jihdu l-kelma jillimitaw l-intervent tagħhom għal żewġ minuti biex hekk eh, ovvjament nilqaw daw kollha illi jixtiequ jitkelmu mbagħad fl-erba jkollna it-tieni round maqsuma f'trejn biex nsibu bilanċ eh, bejn dawk li huma l-affarijiet normali u dawk li se jkollna għalissa u għal-futur, ġifieri daw żewġ fażijiet distinti u mbagħad bżonnijiet eh, ġodda imħabba il-migranti se jkollna sija u mbagħad sija wkoll fuq is-suġġett tal-ħtiġijiet finanzjari biex nelbu l-kriżi soċjali. Per eżempju, il-garanzija għaż u se nitkellmu fuq l-apprendistat ukoll, kif ukoll fuq il-mobilità. Mela, Sinjura Soma, nadilek il-kelma. Merci, Monsieur le Président. Ħanara x'ħinu, grazie ħafna, President u grazzi għal daw koll l-edin fosna unnek l-lum dan u għal suġġet li se Ovvjament eh, se kolli naħdmu fuq u din is-sena x'kif qal il-President tal-Kumitat Baċit tal-Parlament Ewropew fuq il-pjan legali l-affarijiet huma sempliċi ħafna anke jekk fuq il-livell politiku se naraw mhux il-każ fuq il-pjan, fuq il-level legali, intkom taf laħ nivotaw kull sena il-budget, imma nivotaw fil-qafas finanzjari fuq bosta snin l-MFF illi minn dawn l aħħar eżerċizzji budgetari huwa ta' seba snin u għalhekk timmaġinaw ħafna affarijiet li jistgħu jiġru f'seba' snin issa mill fuq livell legali aħna għandna l-MFF ta' seba' snin għal dan il-perjodu mill-2014 l 2020 Ovvjament għandu l-envelopes ta' koeżjoni dawk maluqin fejn ma nistgħux immissuhom, u l-livelli massimu illi huma allinjati xi wħud eh, strumenti ta' flessibilità ħnajdu l-omek u mbagħad hemm ukoll nuqqas ta' apparat. Nġun lura għal dan, issa fil-MFF tal-2007-2013 il-Parlament kien ra fil-fatt il-ħtieġa f'perjodu tant twil li jkun hemm reviżjoni tal-livelli massimi tal-flessibilità tal-istrumenti ta' kollu ma kienx eh, eh previst minn qabel U għalek, meta niġu biex nivvotaw l-MFF għal 2014 u 2020, il-Parlament kien fissa ċerti kondizjonijiet u fostom kienem l-artiklu 2 illi jiprevedi illi nkunu nistaw nirrevedu u neġaw naraw hemm xi polemika fuq il-klim użati ma maħniex se nitlu fil-fond imma nagħmlu reviżjoni f'nofs triq u qabel il-31 ta' Deċembru tal-2016 ġifi qabel l-aħħar tas-sena l-Kumitat suppost joħroġ proposta. Issa billi il-Parlament eh, ra l-proposta tal-Komissjoni se tasal tard il-Kumitat Budget permezz tal-President propona illi kun hemm rapport ta' inizjattiva biex inlestu dik li se tkun pożizzjoni tal-Parlament. Ovvjament, su President inta saqsini fejn qegħdin. Għalissa ngħidlek ma tantx eh, ċaqlaqna. Eh, Ma nistawx però nantiċipaw il-vot tal-Parlament wara id-dibattitu illi dibattitu li ġa li ġa u il-vot illi suppost jiġri fl-ewwel semestru tal-2016 probabbilment fl-Ulju. Issa fuq il-livell politiku mill-banda l-oħra kif qal il-President il-kontest huwa kontest ta' bosta kriżijiet speċjalment eh, fid-dal tal-fatt li fl-MFF ta' qabel bl-Europa eh, kienet fuq xifer tal-kollas eh, u ħanajtek ma kienieċ minna seta, ma, ma tantx kella seta, meta rat per esempio il-krisi tal-refugġati u mbagħad fl-isfużjoni ta' Schengen u riski ta' asma, ta' divizjoni, ta' seti membri li stisaw jitilqu per esempio il-Grexit li kenna u issa il-referendum fil-Renju Unit, insomma, hemm bżonn illi nżidu dawk li huma il-kriżijiet illi isna isom dejjem magħna tal-Unjoni Ewropea, speċjalment ir-rata tal-qat, speċjalment eh, fost iż-żaza, 25% ta' żaza li għandhom inqas minn 25 sena m'għandhom xogħol, u mbagħad kif qal il-President il-kriżi tal-investiment illi jibqa' baxwis il-krizi finanzjarja u kol u l-lum b'teddit ġdid u dak illi tafu inqas forsi il-krizi tal-ħlasijiet din hija krizi speċjalità tal-Unjoni Ewropea illi aħna nafu m'għandhomx dritt li jkollhom deficit li ikun hemm eh, bilanċ imma billi daw l-aħħar snin hemm krediti ta' ingaġġ fejn iktar mill-krediti ta' ħlasijiet sena wara l-oħra, sena wara l-oħra U f'Diċembru tal-2014 dak li nista' nsejħulu dejn imma ħanajdu hekk 24 biljun eh, eh, euro ta' kontijiet mux mħalsin illi suppost jidħlu fil-budget tal-intraprizi, tal-kollettivitajiet territoriali, tal-laboratorji tal-riċerka, tal-studenti tal-Erasmus. U minħabba din il-kriżi eh, strutturali ovvjament eh, kien hemm ħafna deċiżjonijiet u nafu li fl-aħħar mill-aħħar dawn id-deċiżjonijiet ma tantx isom imorru fil-qalba tal-problema ħena hekk. U enna bżon inżidu, sur President intatso il-fatt illi 80% tal-budget komunitarju huma ċeks ta' l-Istati membri u għalek il-rifless normali ta' kull MEP u tal-gverni u tal-gvernijiet, anzi mhux tal-MEP, skusani, ma tal-MPs u tal-gvernijiet ikunu jridu ovvjament ikollhom ħafna flessibilità. Din hija ħaġa normali. U lek din mhijiex akkuża ta' fux ta' xejn palli kieku egoizmu imma din hija struttura baġitarja illi ovvjament twassal għal din ir-reazzjoni normali. Hemm bżonn nirrikonoxxu illi però hemm nuqqas ta' sinċerità f'dan il-budget, speċjalment meta ngħidu il-stati membri u hawnhekk forsi qed inkun naqra akkużatriċi għax l-istati membri ma joqgħodux lura milli jgħidu Mela ħen daħlu għawnek 4 biljuni għat Turkija, 3 biljuni biex nilqaw il-refugġati, għawnek 8 biljuni għal fond ta' investiment tal-pjan Juncker, eccetera, eccetera. Minn banda wahda, aħna niprovaw impoġġu kemm man hemm ċerta qosma fejn man ma npoġġu xejn jew kważi. mbagħad meta jkun hemm kriżijiet eh, saqsru l-Unjoni biex eh, toħroġ mill-minbuta. U għalhekk il-Parlament eh, ximdaqqiet ħallas mal-Istati membri illi jiddeċidu mod unilaterali illi jagħtu jew ma jagħtux il-partijiet tal-budget għall-ispejjeż li għafuma. Mela, Minix ser Diċat tkellimna fuq eh, dawn is-suġġetti ta' kriżi ma trid tkunu tafu illi kriżi tal-immigrazzjoni kena nifinanzjar mezzi ta' għajnuna, ta' mobilizzazzjoni, kif ukoll l-azzjoni esterna għax meta ħareġ l-MFF ma tantx kella għamla stabli u għalhekk kena ninventaw mekanizmu ġdid kellha bżonn ħafna kreattività u l kummissjoni għadha din il-ħidma u għal-kriżi tal-investiment kif intqal fil-fatt għandha deficit ta' 300 biljun kull sena mħabba l-kriżi u għalhekk kellna naraw fejn sensibuhom fir-riċerka, fit-trasport, l-infrastruttura, biljuni illi ma stajniex eh, nsibu x'imkien ieħor fuq il qatt fost iż-żgħażagħ għar u għar għax ma sasaħ illi eh, jidru ħafna fl-MFF eh, sal-2016 għall-ewwel valutazzjoni imma ebu dawn il-flejes u u għalhekk kien hemm interruzzjoni momentana ta' dawn l-istrumenti u għalhekk issa li mija situazzjoni attwali jina ngħid ina prudenti kawta għax il-parlament għed eh, jgħaddi minn dibattitu imma ħdimna fuq ċerti affarijiet l-ewwel net il-kwistjoni tal-istruttura paċitarja fil-fema tiegħi dan il-qofol dan huwa l-qofol tas-suġġett ma nistgħux inkomplu jkollna budget illi iktar minn 80% tkun mit-ċeks tal-istat membra xek le l mekkaniżmu eh, tar ritorn ġust illi xuħut tixtiqu li daħħal fit trattat waħdu se jasal jekk se nibqaw f'din is-sitwazzjoni hemm ħafna xwieħed jagħmel fuq l-istruttura tal-baġġet tal-Unjoni u kif qal il-President u tajjeb li wasal fuq din is-sena hemm bżonn il-ħidma tal-Kumitat tal-grupp Monti jiġifieri il grupp tal-livell qoli illi qed jaħdem fuq ir-risorsi eh, propji u dan il-grupp u hemm fih il-membri tal-Kunsil, tal kummissjoni tal-Parlament biex nipravaw noħorġu minn dan l-istaġnar għax qed jiparalizza l-istruttura imma li kieku jkun hemm taxxa li jiġi deċiż mill-baġit tal-Unjoni għalhekk il-ħidma mal-deputati nazzjonali jkun tkun ħidma importanti ħafna għax wara kollox it-taxxa taqa taħt il-kompetenza tal-parlamenti nazzjonali u għalhekk ix-xogħol mal-parlamenti nazzjonali huwa indispensabbli, neċessarju, bżonjus, u għalhekk forsi għandna bżonn nirreflettu hawnhekk fuq dawn il istrutturi Mbagħad niġi għat-tieni punt, ovvjament hemm bżonn intejbu diskussjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill dam il-parti mis-suġġetti ewlenin mill-iktar importanti u hawnhekk ukoll deputati nazzjonali ikollom ir-rwol tagħhom. Għax il-Kunsill illi jitkellem hawnhekk bħala kolleġislatur u u isu qed jgħaddi liġijiet minflok il-parlamenti nazzjonali aħjar naġġa għax tħarsu lejja. Mela, Hemm suġġetti oħrajn bat laqda baċitarja jiena qatt li bil-kriżi tar-rifuġati kena nifentaw risorsi esterni, satelliti najdula maħna esterni bħafna kreativita. Imma hemm problemi għax isna nuqqasa sinċerità kif qatt mill-lat baġitarju ta' kontroll demokratiku u għalhekk dawn il-kwistjonijiet ta' satelliti baċitarju kif qed jgħid il-President hemm bżonn jiġu riveduti wkoll fil-dawl tal-MFF u hemm il kustjoni tat-tul tal-perjodu. tal periodu tal perjodu għax fil-fat elett fl-2014 u naraw l-MFF se ġi votat, anzi ġi votat fil-2013 eh, dinja kwistjoni ma tantx demokratika għax tmur sal-2020 ġifiri dawk li ġo eletti fl-2014 jistaw forsi fl-2013 satax laqa' jiġu eletti mill ġdijt u għalhekk għandna s-sitwazzjoni tkun deċiża qabel ma ġew eletti u tibqa' għaddejja wara li forsi ma jkunux iktar eletti. U għalhekk għandna bżonn ta' doza demokratika iktar qawwija biex insolvu din l kwistjoni tal-MFF u d-deċiżjoni minnaħa tal-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew Umbat hemm il-kwistjonijiet iktar tekniċi u importanti tal-flessibilità għax issa kif intqal l-iktar parti kbira tal-budget tal-Unjoni huwa destinat kważi maluqma, envelopes maluqin. Per esempio, il-fond ta' koezjoni ma nistawx nimissumu għalhekk hemm bżonn nkunu nafu li mija l-marġni ta' flessibilità li nistaw nużaw jew le, mbagħad il-kwistjoni tal-livelli massimi qegħdin f'pożizzjoni illi nżidu ma' dawn il-livelli massimi jiena naħseb li huwa neċessarju. Illum għandna ċerti nisa dinja politika ma nisa tkellmu fuq il-politika stess tal-frontieri tal-rifuġati għax Schengen tisplodi forsi u kol għax il-frontieri estern tal-Unjoni Ewropea neżistu ma jeżistu xiktar fil-real Lek għanna bżon insaqsu dawn il-mistoqsijiet. U ma jaqawx biss mill-kompetenza tal-budget ma għanna bżon insaqsuhom dal-mistoqsijiet. Din hija s-sitwazzjoni attwali imma dak li nixtieq ngħidilkom biex nagħlaq huwa illi aħna noddu fuq il-Parlament Nazzjonali biex jaħdmu mana. Nasbu illi aħna żewġ entitajiet leġittimi indispensabbli biex jkollna politika Ewropea Baġitarja u biex namlu ek Flimkien għanna bżon eh, nikdbu paġna ta' storja tal-Unjoni Ewropea li nistaw niftuwa illum. Grazzi ħafna Isabel Soma. Grazzi ħafna ta' din il-prezentazzjoni ta' xogħol mill-Kumitat Budget fid-dawl ta' revizjoni tal-MFF. Issa mela. Naddi il-kelma l-Sur Vuter Kulmes li huwa membru tal-Kumitat tal-Affarijiet Barraninu tal-Finanzi tal-Kamra tad deputati tal-Olanda u nixtieq ngħidlek, eżis eh, onorevoli, li aħna għanna ħafna tama fil-gvern fil tijak li huwa president tal-Kunsill u li għandu jgħina biex insibu dik id-dosa ta' flessibilità. Għadilek il-kelma. Thank you very much, Mr. Chairman and thank you very much for the invitation. Grazzi tassew, grazie u kol tal-istadina biex nitkellem għawnek f'din il-laqa dwar l-MFF. Jina intlabt namel introduzzjoni għasira fuq il-budget u l-MFF u il-partit li nirrapprezenta fil-parlament olandis u għal naħseb l-iktar l-iktar partit pro-Ewropew. Imma jien laqas ma ma nista' niddefendi ma, ma nista' niddefendi dan il-budget. Ftit tal l eh, ġiet organizzata laqa fuq il-futur tal-MFF u din ġiet mitluba mill-Parlament Olandiż Għalix fil-Parlament tagħna kien hemm ħafna kritika fuq il-budget Ewropew u l-MFF dawn l-aħħar tlieta ta' erba' snin l parlament Olandiż u mħasseb fuq il-proċeduri attwali fl-Unjoni Ewropea u aħna inkwetati li riċerti b'dritt f'dawn it-tlet oqsma l-ewwel li s-sistema li mhijiex prevedibbli. It-tieni l-responsabilità fuq l-ispiża, tielet iktar responsabilità l-MFF u nifokaw iktar fuq l-ispiża Ewropea. Fil-tradizzjoni tiegħi nixtieq niddiskuti dawn it-tlet suġġetti. L-ewwel l-aspett ta' tħul sa minn meta kien hemm il-corrections tal-2014 aħna għadna qegħdin infittxu anke l-Ministru tagħna biex insibu l-żbalji li saru. U dawn il dawn il-korrezzjonijiet kollha li saru waslu ħafna dibattiti fil-Parlament Nazzjonali, dawn il-korrezzjonijiet għandhom isiru fi żmien fiss u dan din tkun proċedura ħafna aħjar. Aħna qed nistennew ukoll ir-riżultat tal-grupp tal livell oli tas-Sur Monti u nixtiequ ninkoraġġixxu il-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali biex jaraw jistax ikun hemm riformi u anke diskussjonijiet fi pjattaformi sabiex ikun hemm sistema effettiva baġisarja l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. It-tieni suġġett l-ispisa. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri kull sena tgħidilna ila tgħidilna l-iktar minn 20 sena li il-flus ta' kontribwenti tagħna mhux qed jintefqu kif suppost. U għalhekk qed inkomplu inħafru ħafra aħna stess. U għalhekk issa għandna ħafna iktar stati membri li qegħdin jilmentaw ma nistgħux nibqgħu ninjoraw għal dawn l-aħħar disa snin l-Olanda għamlet dikirazzjoni nazzjonali tagħha stess biex semmi l-ispiża tal-budget Ewropew hekk kif minn fuqha fl-Olanda. Aħna nemnu li sat membri għandhom jieħdu responsabilta għal finit ta' trasparenza u akkontabilta u tal-inqas jistabbilix eh, jippubblikaw stqarrija għal kull stat membru. It-tielet suġġett iktar flessibilta u valur miżjut fuq l-ispiża Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha l kriżi kalla kriżi ekonomika, kriżi tal-refugġati, imma qed tonfoq nofs il-budget tagħha fuq l-ekonomija tal-bira flok fl-isfidi tal-lum u għada. Dan il-budget m'għandux ikun imnaqqax fil-blat għal seba' snin, anzi għandu jwieġeb għat tibdiliet li jsiru. U għalhekk nemnu li l-MFF irid jiġi aġġustat sabiex ikun hemm iktar flessibilità matul is-snin u bejn il-kapitli differenti tal-MFF sabiex ikun hemm tweġibiet immirati u adegwati għal sfidi attwali. Apparti mill-flessibilità, il-parlamentana jħossu kolli għandu ta' attenzjoni għat passil ta' għanijiet ċari għal finanzjament Ewropew, kemm fuq livell Ewropew u dak nazzjonali. Il-budget ideali għandu jintefaq fuq budgets li tassew jilħola nijiet li jagħtu valur miżjud bħal per eżempju innovazzjoni, sigurtà, protezzjoni tal-frontieri esterni u l-enerġija sostenibbli il-frontieri kapaċi jitmexxew aħjar mill-Unjoni Ewropea mill-istat membri waħedhom, irridu wkoll nifokaw fuq il-valur miżjud. U mhux nifokaw fuq dak li jaqsamna. Aħna nixtiequ wkoll nisimgħu minn istati membri oħra mill-Parlament Ewropew x'passi jistgħu jittieħdu sabiex il-budget Ewropew ikun iktar flessibbli, iktar effettiv u effiċjenti. Grazzi tassew. Merci, Monsieur Kulmes. Grazzi, sur Kulmes. Uh, mela, tajjeb issa wara li smajna il-żewġ kallima, issa nistaw niftħu id-dibattitu. Huwa François Mark, rapporter fuq il-Budget Ewropew. Huwa membru tal-Kumitat tal-Finanzi tas-Senat Franċiż Grazzi ħafna, President, u grazzi ta' dak li ħadu l-kelma. Grazie eh, grazzi ħafna u koll ta' dak li għallet Isabel ta' ma' il-sur Colmers fuq il-xoqqa tagħhom illi il-budget ikun wieħed li jista' jadatta ruħu aħjar u minnaħa tiegħi il-flessibilità fl-użu tal-mezzi hemm bżonn jiġi imtejjeb dinja waħda mill-orientazzjonijiet illi tkellmet ukoll fuqhom il-Kummissjoni Ewropea fil-proposta illi se jkun hemm f'nofs l-2016 u li tama li di tara d-dawl eh, ġifieri li jkun hemm iktar eh, ħidma immirata kif ukoll innovazzjoni jiġifieri fuq il-modalitajiet ta' finanzjament dawn huma orientazzjonijiet mixtieqin u għanna bżonn kemm jista' jkun aslu għalihom għalihom malajr Nixtieq ngħid li llum fil-budget Europo 64% tal-ispejjeż imorru lejn l-agrikoltura u l-ambjent u għal politika ta' koesjoni 33% Ġifri dan iwassanna nasbu li fuq dawn iż-żewġ kapitli l-kbar il-fatt il baġi ikun jista' jadatta ruħu jkun iktar flessibbli jista' diġà jiġi applikati u mhux il-każ attwali. Sfortunatament, żewġ eżempji, ir-rifuġati u s-solidarjetà ġiet implementata fil-qafas ta' lekm seħin politika ta' koezjoni, imma smajna dal-ħodu deputat Grek li għalinna illi pajizu se jkollu eh, kont ta' 20 eh, biljunu saqsa l-Europa tistaw tejnuna mistoqsija tajba, ġusta. U skont eh, l-MFF nistaw nieħdu dispożizzjoniet biex norjentaw parzialment jekk nixtiqux noħorġu biktar taxxa u naf illi ċ-ċittadini ma jistqux iktar taxxi imma fil-budget attwali ma nistawx norjentaw mod differenti ċerti mezzi għal każijiet urġenti tal-lum u ma tista fuq l-agrikoltura. Illum mħabba s-situazzjoni li din naraw fl-Europa fuq kwistjoni tal-agrikoltura ma nistawx nimmaġinaw ċifiri tweġiba qed jgħidu li ma nistawx nsolvu l-affarijiet minħabba l-budget għax hija il-politika eh, liberali implementata illi eh, tbaxxet il-mezzi u nħallu l-affarijiet eh, solvu ruħom. Ma fattu illi l-politika liberali eh, waslet idna għal falliment, anki per eżempju inqas tal-kwoti tal-ħarib u kol eh, u għalek l-Europa għanda bżon sowi dak li mhuwiex ġust. U grazzi President għal stand, għajdinna jek nistaw xikonna flessibilite dawn iż-żewġ programmi ta' koezjoni agrikoltura biex ikun nistaw ntejbu l-ħajja ta' kull jum anki meta jkun hemm każijiet ta' urġenza. Grazzi. Mikrofonu għal-President Kjoċbok. It's good to have people that... Tajjeb illi kollok rappresentanti maħtura minn pajjiżi differenti hawnhekk fi Brussell, aħna nixtiequ nirrevedu il-perspettiva finanzjarja illi saret fi żmien taħtieġa ta' konsolidazzjoni fiskali bi pressjoni wkoll Mr. Cameron li issa qed ipoġġi pressjoni fuq affarijiet oħra u il-riżultat tan-negozjati kien budget illimitat għall-ewwel darba fl-istorja tal-Unjoni Ewropea biktar flessibilità dak kien ir-riżultat tan-negozjati iżda fl-istess ħin iridu narfu illi aħna qegħdin responsabiltajiet li dejjem qegħdin jikbu fl-Unjoni Ewropea għal ħafna snin dejjem xejna f'din id-direzzjoni, anke mingħajr l-isfidi li kellna taħt ta' tal-Lisbon għandna politika ġodda biex niffinanzjaw il-tibdil klimatiku u affarijiet oħra, jiġifieri qed nippruvaw nagħmlu iktar binqas flus. Din hija realtà anke mingħajr il-kriżijiet eh, li għandna. Aħna qegħdin fi bidu ta' 2016 issa u l-sitwazzjoni palissa hija għadar li izvijana xi ftit għaliex issa er- uritna ħafna kontijiet li ma tħalsux minħabba nuqqas ta' implementazzjoni ta' programmi attwali. Għalhekk rridu natwaw dawn il-programmi biex innaqsu dawn il-kontijiet li ma tħallsux. Anke mingħajr dawn l-isfidi ġodda għandna problemi għasnin li ġejjin Diġa l-istrument ta' flessibilità ġi immobilizzat, għanna u koll ħafna front-loading li fisser li taddi flus mill-2014 għal-2015 u 16 imman bat titħallas għalih fl-2018 u 19 u 20. Dan huwa simili għal l-effett ta' kontingenza għal situazzjoni ta' emerġenza jekk ma neħdux azzjoni se nkunu qegħdin noħolqu problemi għal meta jkun qed jimmatura ruħu l-MFF. Kanna dawn is-snin għalhekk ħafna kontijiet li ma tħallsux u dawn se jkunu ta' problema kbir jekk ma nirrevedux il-budget. Għanna wkoll is-sigurtà, l-immigrazzjoni, l-responsabilità internazzjonali, Imma dan il-din il-mantra ta' valur mizzit ma nafx kemm sertejna. Tista' tissejjaħ ukoll nistgħu nħarsu wkoll l-investiment lokali mhux bit l-innovazzjoni. U dan l-istrumenti finanzjali jaħdmu tajjeb fejn ikun hemm sħobija tajba bejn il-pubbliku u l-privat, l kultura nordika tal-Ewropa. U mhux neċessarjament taħdem l-istess mod għall-istati membri l-oħra kollha. Grazzi tassew sur Lewandowski l-onorevoli nirrida. Aħna nilqaw il-bidu ta' dan il-proċess tal-MFF u revizjoni tiegħu imma rridu nkunu nidu approċċ strateġiku kemm fuq livell parlamentari u anke fuq livell nazzjonali għaliex għandna ħafna il-fu hawnhekk u jekk il-budget Ewropew irid jimxie jitfit mal sforz li jkun sara fuq livell nazzjonali ma nistawx ma nirfawx responsabilta. L-MFF bejn l-2014 u l-2020 kienem fejn kienem tnaqis ta' 80 biljum kajja l in ta' strutturi differenti, ħafna stati membri għandhom dawn il-pagamenti li għadhom ma tħallsux. Fostom dawk li jistaw jipromovu it-kabbir l-investiment fil-pubbliku li jistaw waslu għal aktar xogħol L-istess ħaġa tapplika għal ħtiġijiet tar r-reviżjoni tal mfs ta' bejn l-2014 u l-2020 hija opportunità u l-opportunità rridu naħtfuha rridu nkunu kuraġġużi u responsabbli neħdu l-miżuri meħtieġa sabiex nindirizzaw l-isfidi attwali. Palma semma s-sur Kolm irridu nindirizzaw ukoll idħul l-istat membri rridu jiżguraw li l-Kummissjoni ikolla bizzejiet ħin u rizorsi biex tagħmel dan il-pagamenti l istati membri. Li ma proposti qed isiru biex iġindrita ta' dawn l-affarijiet bħal pereżempju fl-Irlanda dawk li qed jibbenefikaw li dis programm għadhom qegħdin jistennew il-pagamenti tagħhom. Apart minn hekk semmit ukoll l-ispiża. Fl-opinjoni tiegħi naħseb li aħjar ikun hemm iktar qaqda fil-budget u mhux inkomplu inxerdu dawn l-istrumenti finanzjarji ġodda. Dan il-budget, il-responsabilità dan il-budget statizie bis, biss waqt li jinsaħħu il-kontroll demokratiku huwa billi niżguraw il-politiki Ewropej jkunu tassew finanzjati bil-budget. Għalhekk ser jiġri jekk sa tamu xi ħaġa se tkun dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi tassew. Nati jissa il-mikrofonu lil Vladimir Banka. Grazzi tassew sur President tal-li il-mikrofonu minn dak li smajna sissa. Naħseb li l-maġġoranza tagħna jaqblu illi hemm bżonn ta' iktar regoli fuq il-pagamenti tal-Unjoni Ewropea. Il-pagamenti jridu jiġu użati għal proġetti li tassew joffru valur miżjud fit-tkabbir u fix-xogħol, fis-suq tax-xogħol. nafu fil 40 tal-budget Ewropew mur l-amministrazzjoni fl-Stati membri. Il-problema hija wkoll ir-riżorsi. Fl-aħħar laqa parlamentari kellna rappreżentanti minn Franza, minn Spanja, mill-Parlament Nazzjonali u dawn kienu qed jgħiduna illi l-Unjoni Ewropea ila għandha saret rati u dawn is-sindki u dawn ir-rappreżentanti nazzjonali qed jidhru mhux qed jirċievu dawn il-flus mill-Unjoni Ewropea għalhekk dan dan irridu nelbuh. U u ixini il-pożizzjoni politika tagħna fil-Parlament Ewropew jirnexxilna l ftehim. Imma diffiċli wieħed il ftehim mal-Kunsill u għalhekk għandna bżonn li intom tkunu alleati tagħna biex insolvu dawn il-problemi. Aħna nafu li pajjiżi terzi bħaċ-Ċina u oħrajn jesportaw prodotti illi jisiru b'mod li mhux neċessarjament favur l-ambjent. Dawn nistgħu jiġu intaxxati pereżempju għabbażi tal-footprint tagħhom ta' distu tal-karbonju. Għalhekk biex nikonkludi nista' ngħid li rridu noħorġu bidejat għal grupp ta' stormonti u ninaqdu flimkien biex impoġġu pressjoni fuq l-istati membri sabiex jisibu soluzzjoni. Għax ma nistawx nibqaw għaddej kif aħna. Grazzi tassew. E, Sur manka misnijat li huwa rappresentant ta' soċjalisti mill-Slovakkja. Issa ngħaddu l-Onorevoli Garzja Zabal li jirrapprezenta Qed rappresenta l-Ispanja. Esatto. Muta gracias, President. Grazie, President. Mela jina tlabt il-kelma. Ximki qed jitkellem is-Sur Kolmes għaliex u kien qed jitkellem fuq tlet punti prinċipali għal qafas finanzjarju u ġibit l-attenzjoni t-tielet punt meta qed jitkellem dwar il-flessibilità qed tismawni. Tajib qed titkellem dwar il-flessibilità u dwar valur mizjut Ewropew. Issa dwar dan il-punt tal-valur mizjut, eh, kif għal kellim ta' qabli forsi aħjar li ma nidħlux wisq fid-dettall dwar għax kulħadd għandu perspettiva differenti. Iżda dwar il-flessibilità fil-konferenza li organizzat il-Presidenza Olandiża jiena kont parti mill-grupp ta' ħidma fejn diskutajna l-flessibilità u ma stajniex nsibu d-definizzjoni eżatta ta' xini U iżjed minn hekk kif nistgħu inħadmu għal il-flessibilità fil-prattika xejn nkunu onesti. Jekk għandna uh, wieħed fil-mija tal-budget Ewropew uh, fejn kull darba li jkun hemm xi kriżi inħarsu lejn uh, din il-wieħed fil-mija bħal ħajsolvinna kollox, għalkemm nistgħu napplikaw ħafna flessibilità, il-punt huwa li m'hemmx biżejjed flus. U inti konta titkellem fuq il-politiki antiki, fuq prioritat antiki jimqablin ehm, ma dawk ġodda. U jiena naħseb li ħadd ma jista' jiġħad li l-budget Ewropew irid jimmodernizza ruħu, rridu ninvestu iżjed f'politiki ta' riċerka, ta' teknoloġija, ta' ġlida kontra tibdil fil-klima. U dinna xi ħaġa li żgur kulħadd jaqbel dwarha, issa l-problema hi minn fejn imma ħanġibu l-flus biex niffinanzjaw dan kollu ser nżommu il-prioritajiet l-antiki u nipravaw nlaqawhom mal-ġodda kif ser nagħmlu fil-verità il-politika ta' koeżjoni tokkupa 74% tal- eh, tal-budget. Imma żgur li għalkemm li żgur li politika ta' koeżjoni jistgħu jiġu aġġornati u hemm ħafna xi tejjeb fihom, xorta tagħna bżonnhom kemm il-politiki ta' koeżjoni, anke l-politiki għall-bidja u politiki illi huma eh, immirati biex jgħinu lil dawk il-pajjiżi li jgħu taħt il-medja Ewropea. Mela kif ser insolvu il problema ta' finanzjament jew nżidu il-flus, jew inkella naffaċċjaw il-problemi illi jinqalaw. Naħseb li dan huwa d-dibattitu prinċipali li Eh, ser nħabtu wiċċu ma ser nħabtu wiċċna miegħu anka għal affas finanzjarju illi mis. So nixtieq nkun nafx taħsem anka l-President Solandiza dwar dan. La parol. Grazzi tassew. l honorevoli Raima Berger li huwa MEP mm, Ġermanis membru tal-PPE. Jekk joġbok. Grazzi tassew, Sur President, kont qed insegwi il-diskors b'attenzjoni. Nixtieq nagħmel xi kummenti. Eh, nixtieq nitkellem fuq il-problema ta' fuq l-Statements of Assurance illi ġiet tam l qorti tal-awdituri. Issa il-80% li huwa maqsum bejn il-Kommissjoni u eh, l-Istati Membri, il-PAK u l-Fondi Strutturali. Problema hija li l-Qorti tal-Awdituri ħarġet ammont ta' eh, kontrolli u mal-rapporter Lewandowski li kien rapporter u anke membru mill-Partit Liberali aħna ħdimna fuq rapport iżda l-istati membri irrifjutaw li jiffirmaw dan din l-istqarrija ta' garanzija biex ikunem eh, dan l-lokazzjoni ta' fondi. hemmhekk qiegħda il-problema. Issa, Nixtieq ngħid ukoll li qed noħu gost li għana diskussjoni fuq din il-kwistjoni hawnhekk. Kellna kol diskussjoni mal-Kummissarju Gorgieva dan huwa diskussjoni li tissir ukoll anke biex naraw xi meħtieġ li jsir fuq livell Ewropew. għax mux kullħat forsi jara bl-istess mod il-valur miżjut Ewropew u fid-dawl tal-aħħar żviluppi hemm bżonn li nilħu ftehim. Miktar bżonn nilħu ftehim, hemm ukoll bżonn ta' iktar flessibilità. Qed nisimgħu ċaruton dan il-messaġġ imma bħalissa sempliċement qegħdin nparlaw għaliex min fil-verità wieġeb għal talba tagħna li jkun hemm iktar flessibilità fil-baġit. Dan għamilnieh aħna fl-MFF ta' bejn l-2007 u l-2013 u l-istess ħaġa tal-aħħar minuta domna sejdin għall-MFF tal-2014 l-2020 min waqafna il-maġġoranza tal-Stati membri. U għalek, ippermettu li najdilkom li jekk il-Parlament li kieku l-Parlament ma rnexxilux jikseb ċertu affarijiet għall MFF attwali kieku diġà użajna r kolla kollha allokati għal dan il-qafas dan l-MFF. minħabba il-pakket ta' 2.9 biljun euro li allokajna għal kriżi ta' refugjati kieku konna nkunu ħajna r-rizorsi kollha allokati. Ma rridx nitkellem dwar l-ewwel eh, qari ta' fil fis-sajf. U ma nixtieqx niddiskuti fuq kif Koreper prova ikisser dak l-inkin inkiseb xtaqt li l-affarijiet kunu differenti f'dak il-livell li l-Stati membri, il-Gvernijiet Nazzjonali u l pajsi kanti jirpreżentaw l-Stati membri kien ikun tajab li kienu aktar kooperattivi matul in-negozjati għaliex inkella ma nkunux nistaw insolvu il-problemi li l-koll naqblu fuqhom u ma naqsbu l-ebda progress u progress huwa meħtieġ. Għalhekk minnaħal waħda hemm l-ħtieġa li jitwaqfu strumenti ġodda bħal essi per eżempju. Imma dan ġi finanzjat permess ta' programmi anke f'rigward ta' trasport, per eżempju, għata għanna biss riżultati preliminari biex eh, li nistaw naraw u demna, imma jekk flessibilità tfissirx illi biex nisimplifika l-affarijiet u biex nevitaw revizjoni tal-politika esterna biex nevitaw dan kollu il-programmi ta' viċinat jidħlu naqdu għom fondi oħra bħal per eżempju l-Africa Fund u nistennew li l-istati membri jagħmlu kontribuzzjonijiet tagħhom. Dan huwa approċ li sissa ma wassalna imkien. U dan huwa it-test ta' kemm tassew jaħdmu dawn l-affarijiet jew le, jekk għandniex nippermettulhom li provaw jaħdmu jew nkella inwaqfuhomx mal-ewwel. U nemmen ukoll dan huwa l-aħħar kumment tiegħi għaliex dan janku jorbot mad-dibattitu li jmiss, nemmen illi meta urejna ċertu għaqda fil-bidu ta' ottubru, kien ħareċċar li hemm żewġ kategoriji fejn m'għadniex nistgħu Inżommu il-budget kif inhu il-Frontex, il monitorat tal-frontieri esterni. Il-kwestjoni hija rridu nadottaw approċċ serju, approċ dejt fuq il-politika tal-viċinat jew għal pajizi kandidati biex ikollna pajizi fil-fiċċin li jkunu iktar stabbli jew nkella se nkomplu u għajnejna. Dawn huma mistoqsijiet li jeħtieġu tweġiba fir-reviżjoni tal-budget. U dawn huma mistoqsijiet ukoll illi l-MFF ma jistax iwieġeb sakemm ma nħarsulx lejn il-fondi strutturali u il-pak Nafu dan kemm jista' joħloq problemi f'ċertu stati membri. F'kull budget jiena xxielhom isibu riżorsi oħra li jistgħu jiġu allokati mod ieħor. Grazzi tassew, Sur Burger. Qed jippoġġi tassew debattitu fil perspettiva għax fil-fatt ma naħsibx li ikollna ħafna tamat fuq dik dawk li huma l-envelopes budgetarji. Intrek taran idli ir jirrappreżenta l-Estonja, ġie let fl-Estonja, membru tal-Komitat tal-Budget huwa membru ukoll tal-Grupp tal-Ħodor fil-Parlament. Nadilek il-kelma. Thank you, Mr. President. Eh, Grazzi, Sir President. Jena ġibit l-attenzjoni l-prezentazzjoni tas Sur Golmer fejn semma tlet problemi prinċipali fil-budget Ewropew li nitolbu iktar flessibilità hija ħaġa imma li tassew tagħmilha hija ħaġa oħra. Bħalissa l-aħjar soluzzjoni hija fidejn il-membri tal-parlamenti nazzjonali għaliex huma biss jistgħu jisforzaw l-gvernijiet tagħhom biex jaqblu mal-ħtieġa ta' reviżjoni dettaljata tal-MFF. Inkella il-problemi tagħna u nuqqas ta' flessibilità se jibqgħu hemm. Il-Parlamenti Nazzjonali jistgħu jisforzaw anzi jistgħu anke ineħħu il dawn il-gvernijiet mill-poter tagħhom. Aħna dan ma nistgħux nagħmluh. Jekk aħna ma npoġġex pressjoni mhux se ssir ir-reviżjoni anke kif mitluba mill-Kummissjoni u skont it-trattat aħna fil-Parlament Ewropew ma nistawx innaħħuhom mill pożizzjoni tagħhom għalhekk ma jiġri xejn. Imma għalhekk rid ikun hemm pressjoni min naħa tal-Parlamenti Nazzjonali għax imbagħad bekk ikun nistgħu niġbru iktar flessibilità għal revizjoni adegwata għall-MFF. Grazzi. Si. Monsieur Garriello Francesco. Grazzi l-onorevoli Garriello fisem l-Italja u li membru tal-Kamra ta' Deputati. Si President, il-kommenti tijaj jirrikwardaw fiex wasal il-xol tal-grupp intersezzjonali li kellu lan illi jevalwa il-performance indicators għall-użu tal-fondi Ewropej. U anke biex nuru l ċittadini Ewropej x'inhu għalan u x'inhu l-użu tal-fondi Ewropej li kunu ġejjin mill-istati membri innifisom u x'valur għandhom meta jiġu investiti fis-soċjetajiet tagħna meta minflok ma nonfquhom kull stat membru għalih. Fl-opinjoni tagħna dan din hija ma' tajba li saret u għanna għanna nur l-ċittadini Ewropej kemm jagħmel sens li ninvestu fil-fondi Ewropej. Għaliex jekk mill-evalwazzjonijiet oġġettivi kull tip ta' infiq jew investiment Ewropew ma jwassalx għal effett konkret anke biex eh, fir-rigward tal izvilup tal-komunità sħiħa, mela irrid ikun hemm reviżjoni tal-MFF. Aħna nemnu illi dan il-grupp tal-kumitat jekk għadu ma sarx dan il-xogħol jien talab li jsir jew kalli jekk ikunu kisbu xi riżultati sabu xie affarijiet jironek jispjegawhom lill-kumitat. Grazzi. Grazzi, nasib dan huwa rwol importanti minn naħa tal-ħidma tal-deputati nazzjonali ġifieri jivalutaw eh, kif kif kif użajna sow dawn il-krediti u kif dawn il-krediti jistaw jikontribixxu għat kabir u għall impjiegi li huma l-prioritajiet ewlenin. Forsi għax hemm il-krediti Ewropej ikunem investimenti illi forsi ma jikorrispondux għal xi bżonn prioritarju, il-parlamenti nazzjonali ikunu jistaw jaħdmu u jikontrollaw l-użu tal-fondi Ewropej. Ovvjament il-kummenti ta'kom dejjem jenfasizzaw il-flessibilta' L-affarijiet qed jimxu naqra aħjar, pereżempju l-programmi tal-MFF tal-2014 u 2020 mħabba l-komplessità tagħhom qed jiġu faċilitat il-ħlasijiet tagħhom. E din nipprovaw intaffu imma għal-2017, 18, u 20 qed naħsbu il affarijiet se jmorru għall għax kif qalet e, il- Signora Tama, hemm 24 miljun illi ma ġewx eh, użati u għal daqstant nkompli nistaqsi l kollegi biex komplu jitkelmu l-Olanda kienet organizzat konferenza importanti fuq dan is-suġġett u rajna kif l-istrumenti l-ġodda u l-kunċett ta' valur miżjud eh, ovvjament jwaslu għal ħafna mistoqsijiet u aħna bil-fors għanna bżon nirrispondu. Sur, kol għanti tilek il-kelma. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much for your question. Grazie, President. Grazie tal-mistoqsijiet, tal-kommenti tijak. L-għalet, pala membru ta' Parlament Nazjonali, jena naf li hemm nuqqas ta' fondi, għalix dawn l-ħar ħames snin u nof, saħna fil-Olanda naqqasna l-spejjes 50 eh, biljun, ġifiri isu 8% tal-prodott domestiku gross, anka fl-Olanda niddiskutu dwar il-nuqqas ta' flus u dwar il-fat li eh, kienem politiki maħsudin tajjeb ma' b'nuqqas ta' fondi. Ġifiri, id-diskussjoni dejjem dikki jekk hemmx biżejjed flus. Issa fuq il-budget Ewropew, aħna għanna dan il-qafas finanzjarju għal seba' snin il-lu bħal jiġi bħal pakket sħiħ hemm il-kwistjoni tal-flessibilità u, fejn għanna nofqu dan il-budget. U għalek il-Parlament Olandiż qabel ma bdiet ir-reviżjoni kellu l-idea li organizza dan il-kongress f'Amsterdam biex jiddiskuti tal-kwistjonijiet. Jina nifhem illi il-kwistjoni tal-valur miżjud hija xi ħaġa diffiċli għaliex mux kull pajis għandu l-istess opinjoni, pero biex natikom eżempju, meta aħna fl-Olanda finanzjajna il-modijiet għal-roti għalina, eh, għalina delinna li dak kien mod tajjeb kif ton fuq il-budget, għalina kienet ċaġa effettiva, u nistantikom eżempju oħrajn ukoll. Eh, issa, skużani, ma nafx ismek imma fil-bidu kellek komment eh, tajjeb dwar il-dikjerazzjoni inizjali għaliex hemm tliet pajjiżi biss f'dawn l-aħħar erba' ħames snin li ħarġu b'din id-dikjerazzjoni nazzjonali u pajjiżi oħrajn qatt ma ħarġu biha. U naqbel ukoll li madwar 70% ta' dan ta' dawn il-flejjes Ewropej jintnefqu mill-parlamenti nazzjonali ġifri dawn għadhom jieħdu responsabilità u jkunu kontabbli tal-ispejjeż tagħhom. Issa kull sena meta joħroġ il-rapport mill-qorti tal-awdituri fil-mezzi tax-xandir Eh, dejjem jiġi rapportat l-Unjoni Ewropea tonfoq il-flus ħażin. Imma ta' minna jdu li dik responsabilta wkoll tal-parlamenti nazzjonali li ħorġu eh, li jkunu responsabbli li ħorġu bid dikjarazzjonijiet nazzjonali tagħhom. Skużawni, ma' ħafna se suġġetti li nista' nagħmel sigħat nitkellem dwarhom. Grazzi. Grazzi ħafna nistgħu fil-fatt ngħidu li mhux l-Unjoni Ewropea illi qed tonfoq hekk bħala <laughs> stati membri jew huma eh, qed et jużaw kif iridu huma fil-fondi jiġu mill-Istati Membri, u għalhekk dak nixtiequ nuru li meta tal-fondi mill-Istati Membri jgħaddu minn Brussel biex imorru rula fl-Istati Membri għandna bżonn nuru illi din hija ħaġa loġika u li hemm valur miżjud. Għax imbagħad jasal il-waqt u fejn insaqsu jekk il fej mhux qed jattivaw l-ispiża pubblika għal investimenti fejn l-usu tagħhom eh, forsi mhux taqsek prioritarju, forsi hemm sati membri illi qegħdin fid-dejn għax rridu illi kollhom dawn il-kredit għad dispozizjoni tagħhom. Sinjura Tomat, tixtieq eh, tala mela tikkonkludi iva nikkonkludi ma ambizjuza l-ħaġa sur President għax fil-fatt is-sur Kolmes eh, wassal għal ħafna mistoqsijiet ħafna reazzjoni għandna bżonn inkunu prudenti ħafna u najt li deputati nazzjonali kollha id-debattu ma jkunx biss l-MFF futur, imma r-reviżjoni jiena meta kont mort Amsterdam kont minquta ħafna u l mps kollha li marru Amsterdam kienu sorpriżi illi nitkellmu fuq l-MFF 2020 għal ma nafx meta imma ma tantx tkellimna fuq ir-reviżjoni attwali fuq affarijiet oħra mbagħad jiena naqbel bis-sieħ mas-sur Komes pereżempju fuq l-opaċità eh, ta' dawn irċevuti. Qegħdin naraw illi hemm il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew din hija problema ta' demokrazija li tindirizzana l-koll u għalhekk hemm dina dina l-opaċità l-ħtiġa li għandna bżonn ta' strutturar mill-ġdid. Issa fuq il-flessibilità forsi hemm iktar sfumaturi għax kif kienet tajt kollega għanna bżon iva flessibilta il-parlament jixtieqa imma fl-istess waqt maħnissen solfu eh, dan il-bidla għax il-flessibilità hija biss natu biex xellu biex nieħdu mill lemini ġifiri eh, maħna se nsolvu xejn. Flessibilità iva imma ma nprovawx li ntuwa inqas iktar importanza mill-li eh, jistħoq ila, għaxan nabżon innovazzjoni, riċerka, l-infrastruttura. Umbat fuq il-valur mizzjut l-istess ħaġa. Forsi naqblu u najdu fl-imkien li għanna bżon nċekjaw jekk kemx valur miżjud, imma mbagħad fuq il-valur miżjud ta' imma jiena nixtieq niddefendi ċerti każijiet il-fatt illi jekk hija priorità li ngħidu illi għanna bżon illi mm, per esempio ma nużawx għas e, mħabba l-emissjonijiet ta' CO2, il-partiċelli, il-fini, eccetera, u għanna e, bżon ikonna zvilup differenti favur l-ambjent, jekk najdu per eżempju e, fejn noqotjien imma il-mezzi kollha ta' trasport li kunu favur l-ambjent kollha kemm huma se jtejbu l-ambjent kif ukoll is-saħħa tal-Ewropej mill-lejla nar dini, dan hu valur misju, dan qed ngħidu għax ira bil-fors ikonna nieħu l-eżempju tiegħek tas sur Kommes, anzi sur Kommes, komplient. Il-komment tiegħi ma kienx dwar l-importanza tal-modijiet għal-roti, l-karreġġati għal-roti, imma dwar il-fatt li daw l-karreġġati ġew finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Naħseb li dakija responsabilità nazzjonali, speċjalment għall olanda In priorité. Iva, l-Europa tifissa priorità għal dawn ir-rotot tal-roti mingħajr ma dawn ma jkunu finanzjat mill baċet Ewropew. Għax l-Ewropa mod ġenerali toħorġ program ta' kontroll, ta' reglamentazzjoni ta' burokrazija illi fl-axar mill-axar għandu prezz oli. Emmu l-problema fil-fat, il-problema politika topera bil-bastuni bil-karotta, jekk le mhux se topera so. Jekk ikun hemm biss il-bastuni, reglamentazzjoni, proibizzjoni, kollox jieqaf għax nis ma jifruħux iktar. Imma emson ta' regolamentazzjoni, emson ta' għajnuna li l-kollettività qed nitlu fil-font forsi fil-dan id-debattitu naf li tixtieq tikkonkludi President għax il-ħinet jafas, imma għanna bżon nikolla dan id-debattitu fuq ir-rotot għal roti biex inkunu nistaw naraw il id-debattitu huwa ferm iktar kompless mill-ħsibna eh, fil-bidu. Mux qed niddefendu hawnhekk jew le dawn ir-rotot għal roti naf fil-Kommissjoni żgur se toħroċ toħroġ kieku b'regolamentazzjoni biex tiffissa kemm din din il-parti tal eh, din il parti tal-rotta tal-rota tal kemm iwisa, ġifiri żgur mhux forsi tiffissa l-kundizzjoni tkollha mbagħad l qorti tal-ġustizzja. Imma President, il-problema hija illa kinti ma tiffinanzjax dawn il-rotot fejn ir-roti, maħnix ta' noħorġu eh, euro. Le, le, le, l-parlament mussiħalli li dan jiġri. Issa, nishtiq najt bis biex naġel naġel nasal konklużjoni. Kollega għal illi forsi se jkollna l-mezza l-flessibilità, per eżempju, 3 eh, biljuni għal Grigi illi l-għaw miljon refuġat. Nasseb anki s Eh, onorevoli kollega tijaj għalet ukoll aħna konxi kollha ta' da kollu illi edin fil-qoċċata għal-limitu tal-budget tal-MFF 2014-2020 waqt illi għadna fl-2016 waqt fadlinna tlet eżerċizzi ta' kull sena biex nirrispettaw u użajna l-marċni kollha ta' flessibilità u ġaj eh, użajna kważi livelli massimi kollha bdejna nisparpaljaw b'fondi esterni għal baċi tal-Unjoni biex namlu tajjeb għal dawn il-bżonnijiet u għalek tasso għanna bżonn nkunu konxi tal-fat illi maħnex il-bot mill-krizi budgetarji totali. Hemm ħafna soluzzjonijiet nas se konna bżon itlu iktar fil-fond kif għalli president huwa biss il-bidu ta' diskussjoni tagħna u nittamaw li tkompli din diskussjoni mal-Parlamenti Nazzjonali ma nixtieq ngħid li l-kwistjoni ta' risorsi propji hija kwistjoni kruċali. Jekk ma noħorġux minn din is-sitwazzjoni tal-checks tal-sat membri li rappresentaw iktar mill-80% anzi kważi 90% għar mela war tal-GDP tal-Unjoni, aħna se nkomplu għaddejjin dejjem eh, minn kriżijiet ikun hemm apaċità sħiħa u nkunu dejjem qed infittxu bilanċ ek, bilanċ eh, baċitarju ġdid li qatt ma aħna sensibu jina eh, naqbel mal-President li għandna bżonn enfasizzaw l-importanza għax ma nistawx noperaw iktar għadak li huma ċittadini tagħna għadik li għattaxa manna bżon nsibu mezzi illi per eżempju jistaw jiġu mill-kumpaniji multinazzjonali illi jaqbżu minn stat membru għalliħor ieħor jew transazzjoni finanzjari imma hemm ħafna modi oħra illi nistaw nsibu xi tip ta' taxxar ma tkunx ta' pis il-ċittadini tagħna grazzi ħafna ċetta sempliċi għandna bżonn insaqsu Eh, inqas mit-taxxa ma iktar mit-taxxa ma inqas minn ċittadini tagħna, iva ekku. Tajba mela. Iva, kustan delikata għall-aħħar. Mela nalqu din l-ewwel sessjoni tagħna u nidħlu issa fuq sessjoni oħra għax nitkellmu fuq iż-żewġ sessjonijiet li għandna qudiemna irdu nsibru ekwilibrju bejn urġenzi ġodda u l-prioritajiet politiċi eżistenti fit-tieni parti tal-MFF 2014-2020. Bl-ewwel sessjoni fuq il-bżonni ġodda finanzjari biex nitrattaw il-kriżi tar-refuġati il sinjura Rio Ganjon illi qiegħda fil-UNHCE illi se tiftaħ din id-diskussjoni. Il għal xi 10 minuti jekk joġbok nadilek il-kelma. Merci beaucoup, Monsieur. Grazie ħafna, President. Signori deputati tal-Parlament Ewropew tal-Parlamenti Nazzjonali, wara f'sinaret tajjeb jiena nirrappreżenta l-Komissarju tal-Rifuġati tal-ġnus aħna onorati, privileġ ta' s li jina in-partiċipaw u nikontribiċa dan id-debattitu. L-iktar u iktar għax nixtieq ngħid wara stidina mill-Komitat Baġit illi ta' u huwa wieħed mill-dawk illi l-iktar jikkritikawna bħala ġus maquda għal dik li l effiċenza u l-ispejjeż tal-operazzjoni tal-ġnus maquda nitkellem mod ġenerali. Sfortunatament il-kriżijiet jew il-kriżi illi tolqot ukoll l-Ewropa dawn l-aħħar snin u fejn id-dimensjoni hija importanti u għalek għadin nitkellmu f'operaturi bħal xnus maquda illi għandhom eh, ħila operattiva u għandhom bżon u kol finanzjament ta' bżonnijiet tagħhom stess. Imma jkunu jistaw u kol eh, jgħinu l-dawk in-nies li kellhom jaħarbu minn djarhom din l-aħħar sena mis-sajf 2015 essenzjalment kena nifaċċjaw ħafna e, eh, bżonniet minħabba l-krizi u proporzjoniet taħħa ma kienux mistennijin u għalhekk il-gvernijiet nazzjonali kif ukoll l-awtoritajiet reġjonali u lokali municipalitajiet illi huma stess u kol għandhom għandhom qoddimhom din is-sitwazzjoni mingħajr ma ninsaw ukoll il-partijiet kollha interessati l-universitajiet u l ehm, akademia u jekk ma ninvestux fuq l-intelligenza fuq l-innovazzjoni biex naħsbuha b'mod differenti f'dan il-qasam ta' l-immigrazzjoni u ta' nisse kellhom jħarbu minn djarhom, il-riskju huwa illi naslu għal saċnar. Mela, ir-rwol tal-Parlament Ewropew importanti ħafna ħna rajnieh ukoll meta ġejna biex nirrinnovaw l-MFF il-budget il-ġdid tal-Unjoni Ewropea, ħdimna sew flimkien fuq ċerti punti essenzjalment fuq l-istrutturi l-ġodda tal-fondi interni għal DG affajt interni u migrazzjoni illi eh, ovvjament da xogħol ġab miegħu ħafna sfidi imma aħna parteċipajna f'dan il-dialogu dan il-moment ta' reviżjoni tal-budget li mhuwiex biss il-moment ta' bilanċ imma huwa wkoll eh, moment fejn nkunu nistgħu nirrevedu il-qafas legali, iċ-ċifri, il-livelli massimi u l-prioritajiet ġifiri xi ħaġa ġdida wkoll fiċ-ċiklu baġitarju dan huwa eżerċizzju reali. Hawnhekk tassew qegħdin eh, f'post tajb fejn nistgħu niċċipaw ħafna affarijiet. Irrajna wkoll istrumenti flessibilità smajna ġew użati kollha u għalhekk għandna bżonn naħsbu biex naraw l-affarijiet mod differenti u l-introduzzjoni ta' mekkaniżmi ġodda ħar nħu nota u nishtiq naqsammakom il-fat illi il-budget ċiklu budgetarju il-ġdid li beda fl-2014 kien diffiċli ħafna, speċjalment għal dawk li huma il-fondi għall-azil, għall-immigrazzjoni, integrazzjoni tal-affarijiet interni għax kien hemm ristrutturar mill-ġdid illi wassal għal fat illi l sat membri kellhom jużaw modus operandi ġdid u ma kienx sempliċi għal kulħadd. U għalhekk anke s sujġet li ġitrattat trattat tal-24 biljun li ma ġewx imħallsin fl-2014, iġifiri il-lakuna eh, li hemm bejn il-ħlasijiet u l-impenni kellu impatt għawi ħafna fuq l-aġenziji umanitarji tal-Unjoni Ewropea u jew fejn l-Unjoni Ewropea kienet impenjat ruħa u għalhekk dan wassal għal nuqqas ta' mezzi fuq il-post kien hemm ġifieri impatt dirett u indirett maħabba din is-sitwazzjoni. Nasseb biex nistrutturaw id-dibattitu huwa importanti li nagħmlu distinzjoni bejn kriżi interna tal-Unjoni Ewropea u kriżi esterna ġifiri hemm il-kriżi illi tolqot l-Ewropa tal-immigrazzjoni ta' eh, numru sostanzjali ta' rifugjati li jaslu fl-Ewropa jew fuq il-frontieri u nagħmlu distinzjoni bejn il-kriżi li hemm fl-Asja, fil vatnofsani u fl-Afrika fejn l-isfidi huma differenti. Alors, si, je commence par la crise qui touche. Mela, jekk nibda bil-kriżi li tolqot l-Unjoni Ewropea għandi xi ftit ċifri iktar minn miljun persuna u waslu mis-sajf jew ftit qabel is-sajf sal-aħħar tal-2015 fl-Ewropa u ġew eh, permezz tal-baħar ġifiri jek nieħdu dawk mbagħad waslu għax għadhom minn fuq l-art, ġifiri nafu sfortunatament li hemm nisilli li mietu wkoll fil-baħar u mill-bidu sal-2016 hemm iktar minn 80,000 persuna li waslu mill-Greċja l mill-Italja l-iktar mill-Greċja. U għalhekk għandhom bżonn eh, nkunu nafu 84% ta' din iċ-ċifra l-sena l-oħra jew din is-sena huma nies illi jiġu mill axar l-ewwel pajjiżi li jipproduċu dan ir-rifuġati ħanajdu hekk. U għalhekk essenzjalment krisi ta' rifuġati u mhux ta' migrazzjoni. Minn flok nagħti rakkomandazzjonijiet, forsi noħol f'ċerti mistoqsijiet ta' biex inlaħam id-dibattitu u nirreflettu fl-imkien, għanna bżon e, eh, naraw laffajt bħala urġenza bħala miżuri straordinari jew forsi meta naslu għal revizjoni nasbu għal approċċ iktar strutturali, mhux għax nittamaw il-kriżi tkompli, imma għax tantija kbira in-numru tantu kbir tan nies li se jaslu u għalhekk din hija l-analiżi tagħna. Niġi għattini mistoqsija din hija mistoqsija wkoll ġi trattata fil-konklużjonijiet, it-tweġiba hemm tkun fuq skala Ewropea tal-Unjoni Ewropea jew fuq fuq skala nazzjonali jew taħlita tat-tnejn. Din hija dejjem kwistjoni importanti tal-valur misjut u billi għandna eh, numru sostanzjali ta' deputati nazzjonali hawnhekk fis-sala u importanti li wieħed isaqsi din il-mistoqsija. Huwa ovvju illi l-lan tal-Baġit Ewropew qatt ma kien u qatt missu jkun illi jieħu l-post tal-budget jew envelopes budgetari nazzjonali li suppost ikun diġà disponibbli biex indirizzaw sitwazzjoni bħal din forsi mhux meta jkunu f'sitwazzjoni ta' urġenza, ta' emerġenza u ta' kriżi, imma il-budget tal-Unjoni mhux suppost jieħu post il-budget nazzjonali ma suppost jaqbad id fit miegħu jagħtu valur miżjud. Għalek waħda mill-mistoqsit li jista' jkun hemm jekk tippermetti hemm żewġ eh, affarijiet jew li jhom il-Baġġet Ewropew jew mill-Istati Membri. Aħna konna l-ġimgħa li għaddi f'Turkija, fit-Turkija u fit-Turkija hemm l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. U ma stajniex inkunu konvinti illi l-koordinazzjoni kienet mill-aħjar. Iva, dem tiġi l-idea ta' trust fund. Iva, trust fund huwa mezz li nieħdu mill-budget nazzjonali biex noħolqu uh, budget li jiġi ħdejn il-budget Ewropew biex nkunu nistgħu nużaw il-fondi iva u mbagħad il-koordinazzjoni uh, iva bit-tama li jkun hemm koordinazzjoni aħjar biex kollox ikun hekk nistgħu niġbru kollox xina minix wara kollox napprezenta it-trust fund imma nasib iva dinja ta' sew sfida għal kriżi eh, viċin l-Ewropa u anki komplementarità hija importanti ħanajtek l-Unjoni Ewropea hija 29 eh, membru donatur, apparti 28 diġà jeżistu. Issa. Għal dik li hija l-kriżi interna tal-Ewropa, mistoqsija interessanti tista' tkun ma rridux nizviluppaw strument ta' intervent ta' għajnuna umanitarja għall-Unjoni Ewropea. Nafu il-mandat tal-ekow liktar u kol jeskludi interventi intrakomunitarji. Imma fil-fat jekk is-sitwazzjoni tmur allar, per eżempju fil-Greċja, u per eżempju jinal u l-frontieri tal-Balkani u xenarji li ħadd ma jixtieqhom, l-Unjoni Ewropea timblokka ruħa f'dawn il-mekanizmi ta' intervent ta' urġenza anki jekk l-affarijiet interni jistgħu jiddisponu minħabba il-fond ta' flessibilità jkollhom eh, iktar flus imma eh, qatt eh, maħna nistanaġlu biżejjed speċjalment jekk ikun jekk ikun il-każ fajtajnuna umanitarja, mbagħad nitkellmu fuq kriż interna oħra qed naqra iktar fuq talbiet l-istituzzjonijiet Um, Ewropej, per esempio l-Bank Investiment Ewropo, u insaqsi kif nistgħu norbsu da kollu. L-Unjoni Ewropea biex nkun nistaw nħaffu għandhom abilta, għandhom kapacità li bekk kun nistaw jaġlu iktar. u Għalek il-rabta li jem bejn l-istat lokali, per esempio Turkija u l-Unjoni Ewropea, ikun hemm valutazzjonijiet u mbagħad eh, deċiżjoni għad diffiċli imma jekk ikun hemm talba l bank investiment Europo eh, jew bank dinji etc. il-ħiliet tagħhom ikunu jistgħu jippermettu deċiżjoni politika iktar maġla. Per eżempju għal bini tal-iskejjel, qed jgħidulna fi Turkija hemm eluf ta' tfal illi ma jistgħux imorru l-iskola. Dan huwa iva element ġdid, iva f'sitwazzjoni komplessa. Jan diġa tkellimt għal 11 minuta u fadalli ftit punti fuq il-kriżijiet esterni. Fil-fat il-kwistjoni ta' trust fund ukoll ġiet imresqa. Fl-aħħar mill-aħħar huma trust funds jekk għalissa hemm ftit kofinanzjament minn naħa tal-istati membri Trust Fund IVA intern minn sorsi u mekkanizmi Ewropej differenti minn l-eko minn oħrajn iva huwa kumpless li wieħed joħloq trust fund mhux tant biex noħolqu trust fund imma l-investiment huwa diffiċli. Għanna bżonn iktar koordinazzjoni mhux il-kasa lissa. Permetti li President namel aħħar punt u għawnek namel referenza għal il-Sur Guterres, l-aħħar komissarju tana, illi kien eh, tkellem fil-forum ekonomiku ta' Davos is-sena li għaddiet marbuta mal istruttura ġdida tal-għajnuna umanitarju tal-izvilupp miskom taqraw dak li għalu fil-diskors tiegħu u rajnu kol f'Mejju f'Istanbul għax fil-fatt qegħdin f'sitwazzjoni għanċan tkellem bis fuq l-Europa, samma b'mod ġenerali fejn bżonniet huma ferm iktar minn li dik li l-komunità internazzjonali tista' toffri. Fl-aħjar każ aħna nkunu nistgħu niffinanzjaw appelli intra-aġenz tal aġenzijiet tal-kriżi Sirjana minn naħa tal-ġnus maquda għal 50%, 60% forsi żewġ terzi. Imma pereżempju l-kriżi fil-Repubblika eh, Afrikana ċentrali u Ġibutu edha Ġibuti edha ta' 22% u għalhekk l-Unjoni Ewropea u l-Baċit tal-Unjoni Ewropea element importanti. L-approċ tradizzjonali u nitkellem fuq ir-rwol ta' minna ħallas it-taxxa biex nkun nista' nagħlaq hemm l-Aġenziji tal-Għajnuna Umanitarja Internazzjonali jew intragovernativi jew l-NGOs illi huma jerfaw l-iktar il-piżijiet dawn il-pajjiżi mbagħad id-donaturi illi jagħtu l-għajnuna tagħhom. Dak dan kollu huwa appoġġjat mit-taxxa minn nies li ħalsu it-taxxa direttament per esempio dawk Ewropej jekk qed nitkellmu fuq l-Ewropa. L-konklużjoni ta' dan id-diskors tajt illi u indispensabli illi naraw din is-struttura tradizzjonali u ninkludu settur privat Pala attur ġdid. Mux ngħid xejn ġdid billi ngħidlek. Is-settur privat mhuwiex biss is-settur privat bħala entità li ma tantx niddefinuh, imma individwi illi għandhom ħafna seta finanzjarja. Appell lilhom u se tipo Bill Gates, iva Bill Gates u oħrajn, imma bl-Inglis issa. Avec les impôts ah. qu'on ne paie pas en Europe, on peut participer. Bit-taxxa li ma jitħassux fl-Ewropa nkunu nistgħu nipparteċipaw. We have the latest f'dinja fejn eh, l-iżjed app riċenti tista' tinbiħal miljuni ta' dollari għandu jkun hemm ħafna modi kif nipprovdu kondizzjonijiet umanitarji għal dawk li qegħdin f'konflitt li għadna kellhom l-opportunità jisfruttaw l potenzjal tagħhom bħala soċjetà globali għandna teknoloġija u l-arfin biex inkunu nistgħu nagħmlu differenza enormi fl-istandards ta' ixin kull imkien fosta manka refuġjati. Dan mhux ser jiġri qabel ma s-settur privat eh, ma jsirx biss settur prinċipali manka il-magna wara il- eh, soluzzjoni għal din l-emerġenza globali. Is-Sirja u ritna biċċar l-approċċ antik ma' ma, ma jaħdimx għanna bżon wieħed ġdid issa. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma lil Fredrik Valje li huwa segretarju ġenerali tal-Kunfil tal-Reġjuni fl-Ewropa, tal-Municipalitajiet u Reġjuni. Grazzi ħafna ma nafx jekk il-karità se tieħu post l-azzjoni pubblika. Imma f'dan il-kuntest, sinjura rapporter Iva, għanna zaw nużaw kif nistaw il-taxxa biex ikonna il-mezzi illi nkunu nistaw namlu l-karita. Iva, forsi. U l-Ewropej u matwajbin bizzed biex natu l-esperti kolla l-istrumenti it-tajbin biex għak jamlu. Iva, tajb, iva, se għandek raġun. Iġi fil-asħa eh, namlu proċess għal min jamelek għax l-Ewropej jamlu dak li jistaw biex jamlu l-aħjar użu. Iva, Sinjuri deputati nazzjonali u Ewropej, permettuli l-ewwel li nirringrazzja mod partikolari lis signura Tama l-istedina tagħha biex niġi hawnhekk f'din il interparlamentari u nitkellem fuq l-istennijiet u l-azzjonijiet minnaħa tal-municipalitajiet, is-sindki u l-amministrazzjoni tlakali biex nirrispondi għall-urġenza umanitarju soċjali li ġiet mis-sitwazzjoni ġeopolitika tal-kontinent li għadha fuq il-bibin tal kontinentana il konsell tal-Komuni tal-Reġjuni tal-Ewropa jippreżenta 55 assoċjazzjoni nazzjonali ta' bliet, provinċi, reġjuni ta' 41 eh, pajjiż fostom 28 tal-Unjoni Ewropea ma kif ukoll il-Balkani, Turkija u l-Ukrajna u għalhekk aħna se nifokaw illum fuq il-communes tal-Unjoni Ewropea illi jagħmlu komunità ta' 150,000 kollettività territorjali fuq il-kontinent Ewropew u qudiem il-kriżi tar-refuġati bħalma naraw meta jkun hemm kriżi gravi, dak li ġew eletti lokalment jixtiequ jsibu soluzzjoni forsi iktar mill kontraparti fil-gvernijiet nazzjonali għax huma viċin l-urġenza u lek huma iktar realisti u għandhom iktar empatija. Il-fatt illi ikonna pooling tar-risorsi huwa mezz politiku ovvjament. Tiġi mill-idea tal poċet Ewropew tal-bini tal-Unjoni Ewropea u fil-qafas tal-aħjar ġestjoni ta' migrazzjoni se tiġi minn Marzu jew papri il-municipalitajiet huma lesti illi jimpenjaw ruhom biex inkunu nistaw nagħmlu tajja pal kriż tal-rifuġati u fl-istess waqt biex jikontribwixxu mill-qrib ħafna reviżjoni tal-MFF xhur li ġejjin. Apparti mill-bidu tal-krisi fil-rebija tal-2015, aħna kellna strumenti ta' valwazzjoni ta' situazzjoni u aħna l-lessi l-intuwam l-mini deċidi fl-Unjoni Ewropea, untuwam informazzjoni fuq is-sitwazzjoni, l-ħtiġijiet, l-impatt tal-bżonnijiet finanzjali fuq livell lokali u għalhekk aħna nixtiequ wkoll li nwafqu osservatur osservatorju anzi Ewropew illi jkun jista' jakkompanja l-munċipalitajiet permezz ta' skambju tal-aħjar prassi għal dawk illi jistaqsu l-azil issa bil-kriżi tar-refuġati l-MFF diġà wasal l limitu tiegħu hekk għadna u minn jannar tal-2015 u ma iktar minn 710.000 illi talbu l-azil u daħlu fl-Europa mill-funtieri tal-Est jew eh, tal-Nofsinar eh, u mill-qasal 2017 se jkunu kważi 3 miljuni l-immigranti li kunu jixtiequ jridu liġu fl-Unjoni Ewropea minn zoni tal-konflitt Ehm, aħna naqblu mal-President Juncker li rikonoxxa fl-indirizz tal-Parlament Ewropew illi miżuri eċezzjonali jitolbu finanzjament eċezzjonali. Ir-risorsi disponibbli fl-MFF attwali anki bl-attivazzjoni totali ta' dispożizzjoni eżistenti fil-qasam ta' flessibilità ikunu forsi mhux biżgħet biex nirrispondu għal problema fis-snin li ġejjin municipalitajiet munċipalitajiet jipparteċipaw programmi ta' reinstallazzjoni ta' sistemi ta' kwoti għandhom qudiemhom ħafna ħafna spejjeż imprevisti li mhumiex imborsati jew koperti mill-gvernijiet ċentrali u ovvjament l-akkolenza ta' rifuġati huwa obbligu tal-gvern ċentrali l-ispejjeż finanzjari suppost ikunu jaqgħu taħt il-kappa tal-Gvern ċentrali. Anzi bil-kontra, Ehm, mħabba l-krizi ta' d-dejn dawn il-dispozizjonijiet u dawn il-finanzjament ista' naqas per eżempju il-Greċja kif ukoll fil-Finlandja, l-Italja u Spanja. U r-risorsi tal-gvernijiet lokali u koll edin jitnaqsu. Mħabba l-konvenzjoni tal-ġnus maquda, l-autoritajiet lokali bil-fors għandhom iħarsu it-tfal mhux akkompanjati u dan ifisser pis finanzjarru eċċessiv għax ma jkollhomx l-appoġġ tal-gvernijiet ċentrali u rappresentant tal-gvern Franċiż ukoll hekk qal huwa ċar illi MFF totali għal perjodu 2014 tal-2020 mhux biżżejjed biex nirrispondu għal dawn il-kriżijiet li għandu quddiem għal Ewropa l-gvernijiet lokali m'għandhomx ir-risorsi fil-pajjiżi eh, l-ewwel pajjiżi ta' transitu ta' destinazzjoni aħħarija hemm nuqqas evidenti ta' finanzjament fuq livell lokali biex nagħtu għar-rifuġati għajnuna bażika, pereżempju m'hemmx biżejjed akkomodazzjoni, ken, psikoloġi, għallima, interpreti, ħaddiema soċjali. U skont l-istima tagħna, jekk nieħdu l-każ tal-Ġermanja li huwa l-pajjiż l-iktar ehm, laħa ehm, rifuġati naraw pereżempju il krisi tal rifuġati ta' 15 biljun euro fil-Ġermanja fil-2015, 10 biljuni finanzat mill-autoriti lokali u 5 ħamissuni mill-lender u mill-Gvern federali. Minħabba n-numru ta' rifuġati li se jaslu fil-2016, l-ispejs jistamorru minn 9 sa' 25 biljun euro skontna u l-bicċa l-kbira huma koperti mill-livell lokali. Bħala konsekwenza jekk nikkonsidraw il-numru totali ta' rifuġati li waslu fe 2015 fl-Unjoni Ewropea, il-budget suppost ikun mżjut ehm, sa 30.3 biljun euro biex ikun jista' tassew jirrispondi għal kriżi. Għanna bżonn ta' finanzjament supplementari eccezzjonali. Iktar minn hekk minħabba il-flessibilità li hija tant meħtieġa għall-implementazzjoni tal-politiki ma' iktar flessibilità jew faċilitazzjoni għall-aċċess għal fondi mill-gvernijiet lokali dan huwa punt ieħor fejn inkunu nistgħu ukoll eh, nitkellmu fuqu. Naħsbu li għandna bżonn nevalutaw urġenza il-mezzi possibbli ta' risorsi propri tal-Unjoni Ewropea kif ukoll modi ġodda biex intejbu u l-użu ta' sorsi eżistenti tal-dħul supplementari tal-kapacità fiskali. Aħna tidejjem qed insaqsu l-grupp tal-livelloli għal risorsi propji biex jħaffu fil-ħidma tagħhom il konsill li jkun ambizjus u innovattiv. Aħna favur rikors ta' finanzjament propju eh, tal-baċi tal-Unjoni Ewropea biex nirrispondu għal kriżi jew minħabba self Ewropew speċifiku jew taxxa temporanja fuq l-enerġija tal-karbonju u nieħdu spunt mill-fatt li iż-żejt press baxx attualment u dawk li sat membri illi jipparteċipaw f'mekanizmu ta' reinstallazzjoni jibbenefikaw minn din is-sira ta' risorsi ma' kondizzjoni tkun illi jkun hemm ehm, distribution kien tkun waħda ġusta bejn il-gvernijiet lokali u reġjonali u insaqsu il-Bank ta' Investiment Europo biex ma jkun hemm rata ta' self zero biex hekk nkunu nistgħu eh, nasbu fuq l-akkoljenza u l-akkomodazzjoni tar-refuġati fil-qafas tal-mekanizmu ta' finanzjament li jeżistu fuq livell tal-Unjoni Ewropea m'hemmx risorsa speċifika illi ġiet imwarba biex nirrispondu kif suppost għall sfidi fuq livell lokal reġjonali u lekin saqsu lill parlament Kummissjoni u l-Kunsill u nittama wkoll bl-appoġġ tal-Parlamenti Nazzjonali fil-proċess ta' reviżjoni tal-MFF ikun hemm iktar miżuri ta' urġenza għal ritorn tar reinstallazzjoni iktar risorsi kun dedikati għal miżuri ta' integrazzjoni fuq eh, medja u twila. Determinaw jekk ir-risorsi mhumiex utilizzati ħafna jkunu jistgħu jiġu użati biex ngħinu tariet lokali u reġjonali biex jagħmlu tajjeb għal responsabilitajiet tagħhom dan il-qasam u għalek talba ta' proposti ta' azzjonijiet innovativi urbani tal-feder u strument prezzjuż biex il-blit ikun jistaw jaċċeda finanzjament dirett Eh, biex jiprovdu dan il-refuġati li tant għandhom bżonn, imma aħna qed naraw illi dini għandna bżonn ta' xi ħaġa iktar strutturali. Hemm ukoll ċerta marġni ta' azzjoni biex nivalutaw kif nistgħu noħolqu sinerġiji bejn il-mekanizmi ta' finanzjament li jeżistu, pereżempju l-FSA, il-Fond ta' Sigurtà Intern, l-AMI fil-Fond ta' Simikazzjoni e Integrazzjoni u l-FSC u kif ukoll il-Feder Aħna nitolbu li jkun hemm sħiħ tal-prinċipju ta' partnerjat biex ikun hemm so approċċ ta' gvernanza ta' ħafna parti interessati tal-azzjonijiet fuq kull livell ta' gvern kif ukoll fuq deċiżjoni ta' budġetarja dan il-kriżi ta' refuġjati dan l-approċċ hemm bżonn jinfirex mhux biss għal dik li għal reinstallazzjoni mużuri oħra fuq livell nazzjonali imma wkoll fuq il fazijiet ta' kunċett, ta' segwitu, ta' valutazzjoni, tal-mekkanizmi differenti ta' finanzjamenti diġà jeżistu fl-Unjoni Ewropea. Qed insaqsu iktar flessibilità fuq il-patt ta' eh, tkabbir u għal municipalitajiet li qed eh, jagħtu l-akkoljenza għal ħafna rifugġati ma m'għandhomx il risorsi Nasbu il kooperazzjoni bejn il-bliet ta' oriġni u dawk li qed eh, jagħtu akkoljenza jistaw jkontribwixxu pozitivament integrazzjoni ta' rifugġati u ritorn tagħhom meta l-kriżi tispiċċa u pala konsekwenza l għanda għandha bżonn tiffinanzja dawn ir-rabtiet kompli eh, u s saħħaħom u jkun hemm inizjattivi pereżempju bħal dawk marbutin mal-edukazzjoni, mal-lum ta' kuxenza, problem ta' żvilupp il-programm DIE Biex nala nixtieq mill ġdid eh, nenfasizza l-isforz tas sintki tal-eletti lokali ta' eh, dawk li qed jinaħdmu fuq it-territorju u d-dim situazzjonijiet li huma tassew gravi ma qed jaqdu responsabilità tagħhom il-sintki tal-Lesbos ta' Kosta ta' Teni ta' Lampedusa u ta' Kale eh, fost oħrajn illi ta' sort jimpenjaw ruħa ma' servizz ta' valuri li huma tana tal tal-Komuni tal-Reġuni tal-Europa huwa magħhom qed jappoġġhom għal dan il-proġett Ewropew aħna nixtiequ li nkun tkun tistgħu tkomplu eh, tappoġġawna fl-azzjonijiet tagħna u kas-attenzjoni tagħkom. Pour euh, ce double éclairage. Grazzi, grazzi tal-li samt mana dawk il-kummenti u eh, inti eh, naqatmana mill-Komitati dwar il-Finanzi u intom ħattu eh, deċizjoni diffiċli fil-politika għaliex ikkundannajtu l konfuskom infuskom għal frustrazzjoni eterna. Imma għawek għanna bieċa xol diffiċli ħafna u rridinnom eh, niprioritizzaw bil-ftit risorsi li għanna. Issa nishtiq insaqsi li l-kelli ma biex kem jista' jkun iżommu l-interventi tagħhom għal żewġ minuti għaliex qegħdin għedin lura bil-ħin. L-ewwel kellim, jew kellima, skużani jekk mhux se nippronunċja l-isem tajjeb, huwa Miros Skavenajkel li huwa eh, membru mill-Polonja, il-Viċi President tal-Komitat tal-Iżvilupp u Ekonomija u membru tal-PPE. Nadilu l-kelma. Grazzi. Grazzi President, Sinjuri, l-iskop tal-budget tal-Unjoni huwa illi eh, permezz tek nilħu l-prioritajiet tal-Unjoni fisem iċ-ċittadini kollha tagħha. U għalhekk illi eh, l-ispejjeż li joħorġu mill-budget irid ikunu taħt kontroll demokratiku. Urdu naraw ukoll jekk dan ilħaqx l-istandards Ewropej. Il-politika ta' koeżjoni wrid illi hija parti essenzjali mill-proċess ta' integrazzjoni, allura għandha valur kbir ħafna għaliex huwa valur tagħha jista' jiġi nnotat miċ-ċittadin infushom. Iżda għal programmi għal bejn l-2014 l-2020 eh, hemm numru ta' programmi li għadhom ma jitpoġġewx fil-prattika u diġa għandna bżonn u flus f'affarijiet iżjed urġenti b'mod partikolari l-kriżi migratorja. Jiġifieri għandna bżonn li nsibu fondi li nistgħu nużaw biex eh, nużaw f'dawn il-kriżijiet il-ġodda. Għaliex hawnhekk hija ta' kredibilità tal-Unjoni Ewropea, il-kredibilità fetwa l-bżonnijiet ġodda li għanna, immanka li nżommu mal-impenni li konna ħadna fil-passat. Jiena fil-fat naqbel Massur Lewandowski dwar dan. Issa għandi mistoqsija. Intom, senjuri, x'taħsbu mill-possibilità illi nofqu flus fuq kwistjonijiet ġodda minnajr ma naqsu mill-fondi għal programmi diġa esistenti. Iġviri minnajr ma namlu ħsara l-sigurta u l-politika esterna. Grazzi. Merci, madam. Grazzi. Issa, nad il-kelma li l-Olavi Nisella, membru tal-Parlament tal-Finlandja illi ġej mill-Komitat tal-Finanzi u li huwa fisem il-grupp tal-Aldi, nadilek il-kelma. Grazzi. Għal darboħra nixtieq eh, eh, nitkellem hawnhekk dwar il-prinċipji li nsegu meta nufqu fondi Ewropej, kemm fuq livell nazzjonali jew reġjonali. Rridu dejjem insegwu tliet prinċipji li kien hemm prinċipji ta' kontabilità, ta' trasparenza u ta' awditjar estern. Dwar il-kwistjoni ta' refugġati, mod partikolari, għadin għawek naffaċċaw sfida kbira. Dan għaliex qed eh, naraw il-bżonn illi nużaw finanzi b'mod urġenti qatt ma kellna sfida taqsek kbira qabel allura hija problema. Hija problema kemm fuq livell Ewropew u anke nazzjonali. Diffiċli li nsibu r rizorsi adattati adattati ta' stant malajr b'mod partikolari meta inti tit eh, tiħossib anka spejjeż oħra. Irritu nżommu f'moħħna li diġà għandna eh, ċertu deficit, allura diffiċil nilqaw il nilħu il-kriterji Ewropej. Mela għandna bżonn koordinazzjoni U dan hija ħtieġa tipika fil-parlamenti li ħtieġa ta' koordinazzjoni kemm fuq livell ta' Parlamenti Nazzjonali u anke bejn il-Parlamenti Nazzjonali u Ewropew. Issa hekk irridu nsaqsu jekk huwiex possibbli illi nużaw dawn l-istrumenti finanzjarji ġodda jew inkella li nfasslu strumenti ġodda u nimplementawhom. implementawhom Kull meta tom fuq inti fondi pubbliċi dejjem trid issaqsi eh, lek innifsek kemm ser tkun spiża effettiva u effiċenti. Grazzi. Sir Raima Berger. Grazzi, President. Grazzi tal-kontributi illi smajna. U fil-fatt rappresentanta mill-UNHCR uh, eh, għamlet tajjeb illi mm, semmit eh, li zjed kwistanijiet jaħarqu jina ma niftakkar lebda eh, konferenza fejn dak li ġimwiet kien daqs dak li mbagħad irċevejna fil-verità. Allura tajjeb illi nisimgħu minn għandek x'inhuma l-kalkoli tiegħek. Aħna eh, rajna illi l-komunità internazzjonali edha tis tati dara l-situazzjoni attwali, din xi ħaġa diskustanti nistgħu ngħidu hekk. Il-WFP għadu mwaħħal ma' situazzjoni relatata mal-2014. Ehm, Nesċilu joħroġ biftit iżjed finanzjament fil 2014 l 2013 iżda għadu staġnat. Allura din hija kwistjoni politika. U rridu nsaqsu dawk li dak li ġimwiet f'Londra huwa biżejjed, huwa biżejjed għas-Sirja u jekk huwa biżejjed, kemm ħajservi? Jekk inti tħares lejn l-impenni li tieħdu f'Londra, tinduna li hemm pajjiżi li qed jieħdu impenn kbir ħafna u mbagħad f'pajjiżi oħra li huma mir raġun tal-Vant Nofsani jew viċin illi qed jagħmlu mill-inqas li jistgħu ma rridux forsi noħorġu mekanizmu ieħor, mekanizmu awtomatiku sabiex ma noqodux naħlu dal-ħin kollu aħna li niltaqgħu u eh, niftemu fuq miżuri. Xi ħaġa oħra li għadni kif rajt għax id-dokumenti għadni kif huwa illi il-Kummissjoni għamlet esternalizzazzjoni tal-Fond tal-Afrika kien hemm eh, redistribuzzjoni ta' 1.8 biljun euro. 81 miljun biss minn dawn il-1.8 biljun euro waslu fid-destinazzjoni tagħhom u mbagħad ikoll hemm ukoll fond ta' 500 biljun euro illi minnhom irċevejna 60 miljun euro biss. Ġifieri jekk saret dawn iċ-ċifri tinduna illi eh, hemm bidla fil-flussi ta' refuġjati, hemm inqas nies illi qed jaħarbu mill-Sirja u hemm żida mill eh, ta' refuġjati ġejjin pereżempju mill-Afganistan. Sfortunatament ġiftit minn dawn in-nies huma ġejjin minn pajjiżi illi wkoll huma pajjiżi f'xi fell falliment. Jiġifieri kif inti tista' titkellem dwar il-fatt li dawn l-immigranti jistgħu jerġgħu lura pajjiżhom meta hemmhekk m'għandhom l-ebda prospettivi ta' xejn. Jekk aħna eh, laqas nistgħu noħolqu relazzjoni tajba ma' dawn il-pajjiżi fuq livell politiku laqas fuq livell ieħor. Eh, dinna mhix kwistjoni ta' flus biss, hija kwistjoni ta' flus u li dittiħu pen biex tipprova tistabilizza ir-reġjun. Issa mistoqsija hija x'għamilna ħażin. X'għamilna ħażin fil-prioritajiet tal-politika tal-viċinat tagħna, il politika mhux qed taħdem irridu forsi eh, nagħmlu xi tibdil fil-finanzjament tal-proġetti biex dawn il-fondi verament jaslu għand in-nies. Jew inkella aħna kuntenti li noqogħdu nimpalaw il-flus lil eh, mexxejja biss. U hekk. Eh, għanna dal kunċett forsi mux veru l kunċett ta' pajizi siguri ta' tluq. Imma jek aħna maħniġ ċerti illi dawn il-pajizi verament huma siguri, għax jista' jkun li kultant dawn il-pajizi eh, jispiċċaw situazzjoni ħażina malajr ħafna, ġifiri, rridu nerġaw nirridefinixxu l-prioritajiet tal- finanzjament tagħna nerġgħu nagħtu ħarsa anke lejn l-artiklu 8 ta' Trattat ta' Lisbona fejn hemm imsemmija solidarjetà bejn l-Istati membri li hija solidarjetà li stat missu ukoll il kriżi ta' refuġġati. Hemm il-kunċett tal-qsim tal-biżijiet, pereżempju. Issa skont ma fimtina, skont il-Kommissjoni, kemm li SF u l-Fond tal-Isvilupp Reġjonali it-tnejn jistgħu jiġu utilizzati biex niffinanzjaw eh, din il-kriżi tar-refuġġati Sejna ma rridx nerġa' nitkellem fuq dawn il-national envelopes li semma il-kollega Pollak tiegħi, però għandna bżonn il-fondi ta' koezjoni biex nkun nistgħu nilqgħu għawa dawn l-isfidi ġodda illi qed iħabtu wiċċa magħhom l-Istati Membri. Jekk għandna problemi bil-kwoti, anzi jekk hawn għandu problemi bil-kwoti, eh, nista' ngħid hekk nistgħu dim il nistaw nqoddu nistaħbew wara dan il-klab ta' stati sovrani li rajna li di sistema mhux qed taħdem, jew inkella irridu il l-Unjoni Ewropea tinqabad fin-nofs bejn Putin u Trump. Eh, jekk irridu hekk, mela nistgħu nagħmlu huwa illi niffinanzjaw ir-refuġġati kollha li għandna magħna illi spiża ta' 30 biljun euro, iġifiri 1.3% tal-prodott domestiku gross. Iġifiri jekk irridu aħna ma ninqabdux bejn Putin u Trump, nistaw dan il-pis eh, nieħdu ħsibu fuq livell Ewropew biex bekk intaffu il-pis illi hemm fuq dawk il-pajjiżi illi qed jagħtu kontribut ħafna akbar forsi milli jifilħu. Għaliex għanna eh, il mekanizmu Ewropew Ewropew biex nappoġġaw dawn il-pajjiżi. Bekk inkunu qed nuru l-inqas livell minimu ta' solidarjetà. Grazzi l-Sur Boga. Kif nerġaw inset u l-paċi forsi dina u koll għanna eh, nasbu fuqa għaliex is-sorsi hemm ser jibqgħu rajna illi bejn 8 miljon u 10 miljon ruħ kellhom jiċċaqalqu fis-Sirja ħafna minnhom issa qegħdin mal-frontiera ta' Turkija u issa qasbis jistgħu jaqsmu dik il-frontiera. Naħseb li l-Nazzjonijiet Uniti qed tippruvaw issa jwaqfu kampijiet fuq il-naħa Sirja tal-frontiera mat-Turkija. Anzi, jentet tajt il Turkija tamelek fimni, li situazzjoni qed tinbidel malaj ħafna. Mill-Parlament Finlandiż, is-Sinjora Tolpenan, anzi le mill-Parlament Ewropew, is-Sinjora Tolpenan u hija membru parlamentari anka fil-Finlandja. Grazzi. Inna Ilna ħafna issa u hekk nitkellmu dwar rifugġati u l-immigranti. Ista jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt li għanna naħsbu kol fuq minu ma dawn l-immigranti, iva fl-Europa għanna krizi ta' refugġati. Għanna krizi ta' refugġati ta' krizi ta' refugġati ta' migranti u ta' applikanti għall-azil. Għanna nis il qed jaslu fil kontinentana ma li għaw taħt kategoriji differenti għandek l-immigranti ekonomiċi illi qed joħolqu ħafna pressjoni għaliex dawn ma jkollhomx magħhom illi jfittxu xogħol ikun iridu biss eh, jieħdu l-flus mill-sistemi soċjali tagħna. U dan u minħabba li hemm direttiva li tigarantixxi sigurtà soċjali l kulħadd fl-Unjoni Ewropea issa din hija xi ħaġa tajba naturalment imma hija problema wkoll għaliex tiswa ħafna flus. Aħna fl-Unjoni Ewropea meta nippruvaw nsolvu il-problemi tad-dinja kollha hemmhekk ma garanzija prattikament li mhux ħajnexxinna irridu naħdmu b'sistema ta' prioritajiet. Issa minn fejn ħanibdew. Fil-Finlandja ġili najdu illi eh, inti tittot il-ġiġ partijiet ta' somma biex toħroġ bir riżultat iġifiri minn ximkien trid tibda Iridu naħsbu fuq x'inhuma l-prijoritajiet ewlenin tagħna. Huma l-applikanti għall-ażil jew inkella r refuġġjati kienaw minn semma wek il-paċi, imma eh, dana naturalment. Uwa forsi uh, l-ola mira li jista' jkollna. Iżda minnaħa l-oħra, imħasba ħafna wkoll dwar it-tibdil fil-klima u dwar kemm dan qed javvanza malajr. Għanna dejjem inqas spazju, dejjem inqas ilma nadif u il-kriżi tal- eh, tal-refugġati u tibdil fil-klima imma rruid fit Aħna nafu x'inhi il kriz tal-refugġati x'qed naraw qudiemna imma irridu naraw ukoll kemm se tikber il-kriżi tal-tibdil fil-klima. Per eżempju fi Finlandja x'namlu dwar it-tibdil fil-klima? Għanna ġeneralment bħal da żmien tas-sena ikonna muntanji ta' silġ li jkunu għolin 3 metri, ma dis-sena m'għandniex. Grazzi, grazzi anka tal-metafori u li użajtu anka tal-arfin tiegħek. Il-kellim li jmiss. Għanna membru tal-Parlament tal Portugiż. Huwa parti wkoll mill-grupp tal-GUE il- blok tal-xelluk. Wara li tajjeb. Grazzi, President. Grazzi ħafna niġu għal konklużjoni fuq il-budget Hemm problema taħlasijiet hemm ukoll qafas politiku li jippreżentalna kriżijiet li jaħtiġu tweġiba urġenti, mod partikolari tweġiba komuni fost pajjiżi differenti. Għalhekk din hija sitwazzjoni pjuttost diffiċli li wieħed iwieġeb għalija. Irridu għandna kriżi finanzjarja u budġetarja u għandna wkoll kriżi umanitarja tar-refuġjati u anke problemi bil-zona Schengen, problemi bil-politika, bl-estremizmu, għat fost iż-żazax u oħrajn. U dan kollu jew se jkun hemm iktar investiment li jista' jwassal għal diskussjonijiet iktar dettaljati jew inkella prijoritajiet politiċi li pattu għal budget eżistenti. rridu nażlu għalhekk xi prioritajiet politiċi senatu għal budget tagħna. Dan jorbot ukoll mal-qatfas iż-żgħażagħ li hija f'livelli għoljin wis fl-Ewropa. F'bosta pajjiżi bħal Portugal dan kellu impatt eh, iktar minn pajjiżi oħra għalhekk l-inizjattiva żgħażagħ u għal-qatfas iż-żgħażagħ suppost kellha tindirizza din il-problema u tħares lejn il-fat li dażaħ għandhom ikunu iktar impiegabli. Għanna żewġ problemi partikolari hawnhekk. L-ewwel kemm kien effikaċi dan il-programm fil-2016 minħabba kemm se jkun għandi effikaċi il-programm fil-2016 minħabba li ġew sospiżi programmi preċedenti li lanqas laħqu lan tagħhom u anke il-livell ta' qatfas iż-żgħażagħ li għadu allarmanti. Tajb koll, insemmu suġġetti ieħor li jorbot dawn l-inizjattivi, it-tip ta' xogħol li rridu noħolqu għal dawn iż-żgħażagħ. Jekk hux xperżem xogħol prekarju, għax palissa dak li għandna u jridu nħarsu koll il-prajn il-problema tar-refuġġati. U eh, diġa id-diskutejna minn dan is-suġġett. Ah, ok. Dwar il żazax per eżempju, ser nitkellmu għan żiet il-qoddim. Anzi, jessa nitkellem dwar rifugġati malaj malaj, skużawni. Jina xtaqt najt illi hemm problema illi kulħadd jifhem, ġifiri li rridu naħol u bilanċ. Rridu kunem hemm solidarjetà bejn il-pajjiżi Ewropej ma jistax ikun illi konna pajjiżi li jirċievu ħafna rifuġġati u aħjar u oħrajn li ma jirċievu Eh, jirċivu ftit u eh, irridu naġixxu b'mod solidari f'din il kwestjoni U rridu nappoġġaw ukoll pajjiżi bħal Greċja u l-Italja illi huma fuq quddiem eh, f'din il-kriżi tal-refuġġati. Mhux qed nitkellmu biss dwar flus u iżda anke dwar id-dittijiet tal-bniedem u hemmhekk tidħol is-solidarità. Grazzi. Merci. La parole est maintenant à Ralph Brink. Grazzi, mela. Issa Naddi l-kelma li sur Ralf Brinkhaus illi huwa deputat fil-Parlament Ġermaniż u huwa responsabbli eh, mid-delegazzjoni Ġermaniża fiħdan il-PPE. Grazzi ħafna. Nista forsi nitkellem iżjed issa fuq il-finanzjar tal-kriżi tal-refuġati. Smajt li hemm xi pajjiżi li qed ibatu minn dan il-pis ta' refuġġati u nissorprendi ruħi għaliex dan il-pis qed eh, jerfgħu biss minn ftit pajjiżi, ġifieri l-Ġermanja u l-Isvezja. Il-pajjiżi l-oħra eh, din sempliciment eh, jaddu dawn il-refugġati l-Ġermania u l-Svezja. Intom semmejtu l-Kalej, imma Franza assolutament miex eżempju tajjeb ta' pajis li qed ibati mill-pis ta' refugġati. Allura, jiena daqxej sorpriż minn dawk il-pajjiżi illi qegħdin jipprotestaw minħabba il-finanzjament eh, ta' din il-kriżi ta' refugġati. Kiku eh, kena semmu xi pajjiżi għandhom dritt japplikaw għal fondi apposta minħabba kriżi ta' refugġati kellhom ikunu il-Ġermanja, l-Isvezja u l-Italja ma mux l-oħrajn. Issa dwar din il-kwistjoni tal-finanzjar tal krizi ta' refugġati din hija sfida għal ġenerazzjoni tagħna ma nistawx niffinanzjaw din il-krizi bid-dejn, ma nistawx naddu d-dejn il-ġenerazzjoni li ġejjin u l-kollega finlandiza ti għanda raġun għaliex il-ġenerazzjoni tal-futur ser jkollhom il-krizi tal-klima u d-dimom krizi differenti ħafna. Iġifiri, ma nishtiqx li aħna nibdew nħadmu politika tad-dejn biex insolvu din il-politika din il-krizi tal-refuġjati. Xaħġa ħaġa oħra, Iva, jena ċert li Ġermani għamlet zbal bil-mod kif laqat ir-rifugġati. Iżda, qed eh, naraw wek, immigrazzjoni ta' popli sħaħ ixin ir-raġuni jekk ix gwerra ċivili, jekk xi diżastru naturali u nkella tibdil fil-klima, imma jekk ma nsibux soluzzjoni komuni għal din ix-xejra li qed naraw qudiemna u jekk kull pajjiż jipprova jissegwi l-pjanijiet individwali tiegħu u dejjem ifalli, jekk ma ser insolvu l-problema li għandhom il-popli Afrikani jew tal-Asja, eh, m'aħniex sanaslu wis il-bot. Dwar il-kwistjoni tal-finanzjament, ġifiri verament nixtieq illi insibu soluzzjoni eh, nar il-18-19 ta' frar. Jekk ma insibux soluzzjoni naħseb illi l europa kolla sfidi kbar qudiema fix-xhur il-ġimgħat li ġejjin. Grazzi. Grazzi. Je ne présente pas puisque c'est déjà Serge l li diġa tkellmet nafx jekk tixtieq terġa' tintervjeni. Iva, jina xtaqt nisħaq fuq dak li qed jiġri fost iż-żgħażagħ tagħna fl-Irlanda. Pereżempju bħalissa hemm problemi serji ta' saħħa mentali. Sinjura, Iva, mhux għalissa. Refugi. Mela, nibqaw fuq il-sessjoni fuq il-refugġata xi żgħażagħ iktar tard. Mela hemm il-pajjiżi tal-ekolenza pal ġermanja l-Iżvezja, l-Greċ, l-Italja u xi ftit pajjiżi oħra. U problema kbira internament fl-Ewropa imma għandna tal-bit ukoll minn barra l-Ewropa ħaġa ġdida di mit-Turkija pereżempju. Nżidu il-Libanu, il-Ġordan, pajjiżi oħra Umbat hemm l-Afrika subsaharjana mħabba l-politika Ewropea ta' żvilupp u rajna kemm is-summit tal-Belt Valletta forsi aħalla toma naqra qarsa għax l-affajt ma tantx iċċaqalqu. Mela malar malar jekk tixtieq forsi tatina l-kommenti tiegħek is-Sur Valje u mbagħad is-Sinjura Rion Ganxon. Minuta. Se ngħid biss li l-ħbib tiegħi Ġermaniżina mhux qed nitkellem fisem il-gvern. Jiena tal-gvernijiet lokali u reġjonali u jiena naf l-sports li kien hemm is-sindki tal-Ġermanja mod partikolari ta' Munich imma ukoll is-sindku ta' Vienna u ta' oħrajn fl-Ewropa ċentrali li impenjaw ruhom biex jagħtu akkoljenza r-refuġati u nixtieq ngħid li s-solidarjetà miex eh, għażla fl-Ewropa u għal-impen Europol illi eh, jaġen solidarjetà għall akoljenza ta' rifuġat jiena naqbel miegħek ma dak li għat eh, ma dak li għalet l-onorevoli mill-Finlandja illi din il-krizi biss element ta' krizi illi se tkompli għal bosta snin illi teħtieġ politika Ewropea fuq l-azil u aġenzija Ewropea li se twassalna diskussjoni toħra ta' politika komuni fuq l-azil u fuq l akoljenza tar rifuġati ħaġa indispensabbli skonti. Iva 28 pajjiż et tfisser 28 tipi ta' akoljenza u din turi il-progress li se jkollna nagħmlu. Mela, il-messaġġ li nistgħu nwasslu bħala segretarju ġenerali tal-Kunsill tal-Komjuns u tal-Reġuni fl-Ewropa hija illi parti mill-fondi ta' kohesjoni u fondi strutturali jistgħu jiġu użati biex nilqaw għal din l sfida tal-kondizzjonijiet ta' akkoljenza. Għax xekle maħniġ se noħorġu minn dan l-istaġnar maħnix, ma nistawx namlu mirakli, maħnix għan nistampaw il-fondi, imma bil-fondi li aħna għanna jkonna naraw li mumma l-prioritajiet u min jistajt l-akkolenza tal-refugjati miex priorita. Forsi namlu inqas eh, ponti, forsi inqas eh, rotot għal-roti, inqas highways, sinjura mela. Roig Drajom. Fil-fat, jekk mekanizmu ta' aċċess iktar dirett u iktar immedjat bħala kam ta' applikazzjoni għal ċerti fondi Ewropej lejn awtoritajiet lokali l-iktar municipalitajiet diġa nkunu mxejna l-qoddim. Mod pragmatiku nixtieq ngħid illi aħna qed negozjaw ma' sindku ta' Tessaloniki biex jikonna minn 1500 f'persuna tessaloniki apparti dak li tinni jagħmlu diġà biex naslu għaċ-ċifra illi ġi negozjat eh, f'29 ta' Ottubru u jekk li kiku ikunem assikurazzjoni eh, diretta minn flok ikonna naddu minn reġuni maħabba il-problemi proċedurali, forsi diġa nkunu nistaw nimxu qoddim mod iktar flessibli. U għalek, nista' nappoġġa dan l-aħħar punt. Grazzi ħafna Sinjura ngħaddu għall-aħħar sessjoni jekk jogħġbok maħabba l-bżonnijiet finanzjali biex nelbu l-kriżi ekonomika u soċjali l-eżempju inizjattiva għall-impjeg tal-żasa għandna bżonn nalqu fis-sitta u nofs u għandna mhux sija imma 45 minuta. Sinjura inċerti, nadilek il-kelma li hija membri ansi tal-Komitat tal-Impjeg tas settur Pubbliku Privat tal-Kaunti Deputati tal mill-Italja. Grazzi. Grazie, Presidente. Grazie lilek, President. Se nipprova nżomm fil-qosor u nħares lejn din il-problema li eh, ġiet enfasizzata u nixtieq ukoll insemmi anke azzjoni pozittiva fir-rigward tagħna, fl-opinjoni tagħna. Inti semmejt wieħed mill-programmi illi qed jagħti l-frott u anke qed iwieġeb għal dawk li forsi talbu li xtib ta' effetti pożittivi jkollhom dawn il-finanzjamenti soċjali Ewropej. Fostom il-garanzija għaż-żgħażagħ li huwa l-iktar iffokat f'żoni fejn hemm l-iktar qatt bħal pereżempju eh, l-Italja fejn għandna qatt ta' 25%. Dan dan hija garanzija li tapplika għal persuni ta' bejn il-15 l-24 sena u n-nits dawk li mhumiex fl-edukazzjoni f'impjieg u fit-taħriġ. U naħseb li huwa utli ħafna illi matul din ir-reviżjoni tal-budget nsemmu illi din hija miżura illi fl-opinjoni tagħna għandha tiġi appoġġjata u anke finanzjata. Għalhekk nixtieq nirringrazzja lill kumitat tal-Budget li qed jagħtini din l-opportunità li diskuta, niddiskuti magħkom li intawlu din il-garanzija għazzaza, din l-inizjattiva. Din hija miżura li pjuttost innovattiva li ġiet imnedija fl-2013, tliet snin ilu. U nixtieq nagħmel xi kummenti ġenerali li forsi jistgħu jkunu utli u xi statistika li tista' tagħtikom id-daqs ta' din l-operazzjoni u l-effetti tagħha. Nixtieq inżid ukoll li dan m'għandux biss x'jaqsam pajjiżi limitati bħal l-Italja, Portugal, Spanja u Franza. Nixtieq infakkar illi anke il-previżjonijiet makroekonomiċi tal-xitwa tal-Kummissjoni juru illi anke fil-raba sena anke wara l-iktar fażi diffiċli tal-kriżi ma naħsibx illi għadhom ġew attwati sinjali ta' tkabbir saħħithom biex iwaslu għal tnaqis sostanzjali tal-qatt b'mod partikolari tal-qatt fost iż-żgħażagħ anke sinjal ta' kupru ta' investimenti li huma meħtieġa u naħseb li għadhom dajfa ħafna sissa. Anke kif issemmiet is-semma tal il-GDP il tal-istati membri edin fil-1.9 palissa ma tam qabla, 1.9% qabla tas sena l-oħra. Imma fil- fil-2017 se jkun tkabbir li xorta ma jmurx li l-inmil 2%. Għalek, per eżempju, din statistikat fil-qasam ta' xol juri titjib għal-kem limitat, iżda xorta titjib li għandu wassal għal rata ta' għat li xorta tkun għada ta' 10% anka s-sena d-dieħla anke l-statistika dwar il-qatfa stizzata ħliqat li diġa qed juru xi tibdil fir-rotta tagħhom iżda xorta waħda dawn din ir-rata għada għada olja fl-2015 Deċembru kellna rata ta' 28 ta' 22% għal kemm dan huwa tnaqqis meta mqabbel mas-sena ta' qabel iżda xorta mhux biżejjed meta mqabbel mas-sena ta' qabel meta kellna rata ta' 22-23%. Għalhekk importanti ħafna eh, illi narfu li din hija eh, dan u qed nirriskjaw illi nitilfu ġenerazzjoni sħaħ ta' persuni li għadhom qiegħda li għadhom mhux qegħdin jitħarġu jew jisalmu. Għalhekk minkejja il-titjib li ksibna ma naħsibx illi il-ħaqna l-annijiet Ewropej fil-qasam tax-xogħol fost iż-żgħażagħ għalhekk nixtieq nagħtikom ftit dettalji tar-riżultati li ksibna fl-Italja permezz ta' dawn l-inizjattivi biex naraw fl-imkien xinu ma dawn il-mizuri li ġew adottati u l-effetti li qed ħallu. L-ewwel punt pożittiv ta' din l-inizjattiva Ewropea fil-qasam tax xorfa s-sizzazax hija il-possibilità li jkun hemm dialogu konkret li jkun hemm skambju ta' informazzjoni fuq l-aħjar prassi li ġew żviluppati fuq livell nazzjonali anke fid-dawl ta' talim reċiproku. Fl-Italja, aħna qegħdin bħala tieni pajjiż beneficjarju f'dawn ir-riżorsi tal-Unjoni Ewropea. Ħatikom xi statistika. Per eżempju għandna 570.000 elf fil-Greċja eh, fil fil allokati għazzaza iżda f'Diċembru l-2015 konna għadna fil-qatt ta' 37.5% għalek ir-rizorsi motija mill-Unjoni Ewropea ġew inklużi fil nazzjonali imsejjaħ PON li jaqa' taħt il-Ministru tax-Xogħol Politika Soċjali illi ta' biljun u nofs euro ta' rizorsi. Iġifiri, kellna 567.000 mill-Fond Soċjali Ewropew u il-finanzjament e kif mitlub mill-Stati Membri kollha li qed jipparteċipaw f'inizjattiva. Issa, min ipparteċipa f'dan il-programm? Miljun elf student ipparteċipa f'din l-inizjattiva li il-għaddeja f'pajis tagħna li huma n-nies li mhumiex impjegati mhumiex fl-edukazzjoni u lanqas taħriġ. Dawn huma persuni li jorew eh, interess li jidħlu fis-suq tax-xogħol il-Ministru jaġġornana kull xar l-istatistika tiegħu u din l-istatistika turi illi kien hemm kważi miljun eh, żagħżugħ li kienu li ipparteċipaw iżda oħrajn illi ma kwalifikawx minħabba raġunijiet diversi. Ġifiri aktar minn 50% fil-mija ta' żgħażagħ interessati irreġistraw. Iż-żgħażagħ li nataw xogħol kienu ta' elf ruħ. U elf oħra inataw xi tip ta' parteċipazzjoni f'programmi differenti. Din l-istatistika hija disponibbli dan ifisser għalhekk illi l-ammont ta' persuni reġistrati qed ikompli dejjem jikber b'mod kostanti. Kważi 10,000 fil-ġimgħa. u dan għalek qed dejjem qed jaċċellera il-nis qegħdin jiġu mvrudi fil-programm qed jiżdied meta mqabbel ma' persuni li jirreġistraw fil jannar tal-2015 l-rata ta' żieda rata kienet qed tizdit bi 15% iżda minkejja li għana dan il-programm hemm aktar aċċess il-persuni li qed jingħataw xogħol qed tiżid 6 fil-mija meta mqabbel ma dawk li jkunu irreġistraw ix-xar ta' qabel. Ġifieri, bħalissa iż-żgħażagħ li u tipparteċipaw huwa 60% ta' dawk li rreġistraw din l-istatistika turi illi qed jonqos iż-żmien bejn u bejn meta wieħed jirreġistra u meta l-aġenziji jew iċ-ċentri għax-xogħol iħadmu lil dawn iż-żgħażagħ. Xtaqt naqsam magħkom din l-istatistika u li għandha ħafna iktar statistika disponibbli imma biex nurukom li din hija inizjattiva li damet ma bdiet imma la darba. Abdet l eruq tagħha komplit iżżid fl-ammont ta' persuni li jirrikorru leja u li anke żdiedet il-persuni li jirċivu tweġiba mill-aspett finanzjarju ġew adottati miżuri u provvedimenti illi għabbażi tal-statistika mill-Ministeru tax-xogħol eh, allokaw 80% tal-finanzi disponibli, ġifiri, aktar minn 80% tal-finanzi disponibli intefqu. Eh, dan hija statistika li turi kif din l-inizjattiva qed tkompli b'mod progressiv tilħaq l tagħha fil-waqt illi turi differenzi fost reġjuni differenti. Dan jiddependi ovvjament mill-iżvilupp ta' kull reġjun. L-aspet l-aktar importanti ta' għalina kien illi l-garanzija zazah waslet sabiex inħarsu lejn per eżempju il-politika attiva. Dejjem ħdimna fuq il-politika passiva bħal per eżempju l ajnuni soċjali issa dan il-mekkanizmu ta' garanzija għaż-żazah ta' bidu biex ikun hemm dispożizzjonijiet oħra fil-politika attiva. Hemm anke riformi differenti fl-Italja, riformi fis-suq tax-xogħol, anke l-att dwar ix-xogħlijiet l-politika attiva fid-daw ta' granzija zaza u politika ta' xogħol biex twassal aktar omogenità fil-reġjuni differenti. Kanna wkoll aġenzija ġdida fuq livell nazzjonali. Kellna esperjenza li dejjem komplet sejra l-aħjar taħt li garanzija għazzazah li turi li uriet li konna kapaċi noħolqu network din hija ċaġġel tapplika għalina l-Italja u tapplika wkoll pjattaformi oħra Ewropej. U dan huwa l-ewwel punt pożittiv. Jekk jogħġbok, li statista tgħaddi għal konklużjoni. Jekk joġbok, għandi ħafna affarijiet oħra x'ngħid imma ma jimportax, nista' nikkonkludi dan juri għalhekk storja li għadha d-dejja jada għed qed t tiżviluppa u li xilla tkompli tiżviluppa anke b'mod pożittiv. Tajjeb li nisħu li din hija inizjattiva li għandha naraw bħala b'mod pożittiv anke mill-aspett simboliku tagħha hija pittost limitata mir ġorti tagħha imma b'mod tanġibli taffettwa li turi l-irwol tal-Komunità Ewropea u tippromuovi anka l-inklużjoni taż-żgħażagħ tagħna fis-suq tax-xogħol biex eh, dan il-perjodu li fih qed noħorġu mill-kriżi ekonomika. Eh, grazzi, inti eh, se kollok l-opportunità aktar tard biex tagħti replika tiegħek. Issa jad nirjada li kienet se tibda u jiena uh, eh, dispeċini kontattila biex tieqa issa tista' tibda. Well, I'd speak on the right issue at this stage, even though I... Issa ħan nitkellem fejn eh, suppost nitkellem fuq iż-żaza. Il-qad fost iż fl-Irlanda bħal pajiet l-Ewropa u ħażin ħafna bħalissa ħna qegħdin naħseb it-tieni l-iktar ta' għolja u wieħed minn kull erba ta' taħtana huwa qiegħed u l-alternattiva li għandhom li twassal ukoll peress din situazzjoni twassal għal problemi ta' saħħa mentali li m'għandhomx eh, perspettiva ta' perspettiva ta' pozittiva u dawn għandhom għażla jew jew jaqbżu qudiem tren, qudiem tren jew jitilgħu fuq ajruplan u jitilqu. U din l-inizjattiva mhux qed tiġi implementata kif suppost. Għanna dawn il-job gateways fl-Irlanda li u ma sempliċement stampa li ma tfisser xejn għaliex joffru biss state flus dawn ikollhom iħallsu biex jattendu flok ma jaqilgħu rajxin tagħhom minna. U hija problema ġeografika kbira dan l-irkupru mux għet il iż-żazax tagħna, dawn huma il-futur tagħna u tal ħġeb illi maħniċ għedin da' daqstant importanza jekk u ma se jkunu dawk li ser jirtu li l-Europa li għetnuħol u għalijom, għalek nixtieq li kunem iktar pressjoni li titpoġġa fil-Parlament Nazzjonali, mod partikolari meta niġu għall l-evalwazzjoni li ma ma nwarbuwiex fil-ġemp u laqas ma tiġa attwata li tikonna strutturi soċjali fis-seħ, li u wkoll ir rizorsi adegwati u taħriġ u dak kollu relatat biex niżguraw il ġazaxtana tagħna ikollhom futur għaliex bħalissa m'għandhomx futur fl-Olanda. Grazzi. La parole est maintenant à Vladimir Manka. Grazie l'onorevole Manka. Dziękuję pan predseda għam xaġi na ten Grazzi tassew, Sir President, jena smajt eh, personit kam mod pozittiv fuq din l-inizjattiva. Si Slovakkja, fil-finanzjament ta' din l-inizjattiva, u anke sitt xhur wara, 86% ta' dawk li kienu mbruta fil-proġett sabu impjieg. Iġifieri kienet ta' suċċess kbir. Fil-budget tal-2016 kunsil qal fin-negozjati tal-budget tal-2016 li maħniex ħilsa maħniex ma nistax nħidu impenji għal dak iż-żmien minħabba li rridu nevalwaw l proġett imma aħna żammejna sot u rridu li nevalwaw dan il-proġett b'mod immedjat. F'Diċembru tal-2015 għall il-Ministeri kollha kellhom il-statistika disponibbli. Sfortunatament l-evalwazzjoni għadha ma saritx u se wara l-ewwel kwarta din is-sena. Imma il-punt prinċipali tiegħi u kif jista' il-Kunsill joħdi l-pożizzjoni meta kulħadd fil-Parlament qed jgħid li din dan l-inizjattiva kienet ta' suċċess kbir. Li maħniex qegħdin niffinanzjaw anzi qegħdin niffinanzjaw affarijiet illi qegħdin jgħinu il-xogħol u tkabbir. Għalhekk tajjeb li jkun hemm solidarjetà bejn dan il-Parlament u il-Parlament Nazzjonali biex nuru l-Konsil li li il pozizjoni taħħom jixaba fir-rigward tal-budget. Grazzi tassew. Issa nixtieq ngħaddu lura għall-Onorevoli Beres li wkoll xaqt titkellem fuq l-inizjattiva zazax. Xieq terġa' intervjeni? Obrigada. Um, Tantu kutumendu. E. Iva, grazzi. Mela, biex inkomplu fejn e, fuq il-sujġet li tkellim fuq aktar kmini fuq il qad fost iż jiena. Nixtieq inħares lejn il-problemi ta' din il-garanzija żgħażagħ li kellha problemi ta' effiċjenza anke fil-implementazzjoni ta' riżultati prattiċi. Rajna eżempju tal-Italja iżda jista' jkun hemm eżempju oħra li jistgħu jkunu interessanti u li juru li ir-riżultat mhux neċessarjament kien pożittiv għaliex ir-rata taqat fost iżda baqgħet fejn kienet. Dan għalhekk wassalna biex naraw kif nistgħu ntejbu din l-inizjattiva u nikbu riżultati aħjar. Apparti minn hekk, tenna il-kwistjoni relatata ma' tip ta' xogħol li jinħolo il-kwalità ta' dan it-tip ta' xogħol. Għaliex f'ċertu pajjiżi f'ħafna każijiet jinħoloq ħafna xogħol prekarju, ħafna prekarjat u iwassal għal fenomeni li diġa semmew li ma jkunx hemm futur u tama għal futur għal ġenerazzjoni ta' zazax tal-lum ċertu każijiet iż-żgħażagħ jgħaddu minn staġġ għal ieħor minn internship għal ieħor mingħajr ma jkollhom kontratt fiss. U dan ikollu impatt fuq huma kif ħarsu lejn il-futur u lek iridu naraw jekk wasalx il-waqt illi dawn l-inizjattivi navalwawhom dan id-dawl ukoll. Anke biex nelbu l-problemi tal-qat ma nistawx sempliċement ikolna miżura kontra oħra, imma jkollna wkoll miżuri li huma iktar konkreti u strutturali. Għalhekk il-mistoqsija li nixtiequ nagħmlu hija il-kwistjoni li nixtiequ nagħmlu hija li fuq il-budget il qatfost iż-żgħażagħ hija waħda mill-prijoritajiet palissa hija tassewa dwar prijoritajiet palissa. U jekk dan huwa minnu qed noħol u xogħol li ġib miegħu anke ċertu drittijiet, dan huwa aspett li mlaqas għandu jiġi injorat, Eh, f'dan id-dibattitu. Grazzi tal tajtni l-mikrofonu. Ma jidirx li għandi iktar talbi tal-mikrofonu u għalek l-onorevoli saj kollok ħin kollu li trid inti biex twieġeb. Ma nixtieq nitlaq mir-rol tal-President tiegħi biex nagħmel intervent bħala deputat eh, tal-Parlament Ewropew huwa minnu illi l-qat fost iż-żgħażagħ eh, joffiża lejn kredibilità tal-Unjoni Ewropea wieħed fuq erba' din ngħidu le minn dawn iż-żgħażagħ illi għandhom xogħol. U anki wieħed fuq tnejn ċerti pajjiżi anki f'dawk il-pajjiżi illi fejn eh, l-għajnuna u taħriġ għamlu parti mis soċjat soċjetà ġifej l-apprentistat, bħalma qegħdin naraw fil-Ġermanja kif ukoll fl-Olanda kif ukoll fl-Awstrija. U għalhekk aħna xħut minna fil-Parlament Ewropew aħna votajna għal proġett pilota biex inħeġġu l-mobilità tal-apprendisti għax dak li qegħdin naraw huwa illi l-istudenti li benefikaw mill-proġett Erasmus illi kellhom sena barra mill-pajjiżhom huma jkunu jistaw forsi jilqaw aħjar kontra riski tal eh, min huwa ġifir mingħajr xogħol. U idli għaddu sena bħala taħriġ vakazzjonali barra minn pajjiżhom inkunu qed inħeġġu il-mobilità tal-apprendisti ġifieri nitkellmu fuq iċ-ċentri ta' taħriġ u ta' sperimentazzjoni għax dak li faċilita mobilità tal-apprendisti huwa li 28 stat membru pajjiż Ewropew ġifiri imma 28 regli ta' apprendistat meta meta jeżistu f'ċerti pajjiżi l biss jeżistu. U għalhekk apparti l-inizjattiva għal Zaza forsi għandna bżonn ta' miżuri konkreti. U għalhekk għandna bżonn ta' regli illi jgvernaw. Eh, aħna dejjem nitkellmu fuq eh, eh, suq intern, suq estern, ma' 28 regoli differenti dan jott tal-apprendistat, ma' jott ukoll taxxa, eċetera. U għalhekk aħna nixtieq li deputati nazzjonali jkunu jafu li aħna senatu lokal din inizjattiva u l kummissjoni Ewropea se tagħmel appell għal proposti għal ċentru ta' taħriġ għall apprendisti illi għalmenu jkun hemm żewġ ċentri bħal dan b'żewġ pajjiżi differenti u niproponu għal eh, dawn l-apprendisti li jkunu jistaw għalmenu jitalmu il-lingwa tal-pajjiż umbat eh, kursus li jkun jista' jgħinhom u network ta' intraprisi li kun jista forsi Ehm, jieħu ħsieb ta' dawn l-istudenti meta jkunu apprendisti. Ek nkunu nistgħu nidentifikaw u nevalwaw iktar l-ostakli u dak li qed irrażżan dawn l-apprendisti milli jsibu x-xogħol. Għana konvinti li din hija risposta potenzjali li tista' tgħin. biex hekk ikollhom aċċess għas-suq tax-xogħol. L-aħħar intervent. Signora Nadilek il-kelma. Sì, grazie. E, naturalmente io ho dato solo... Grazie ħafna. Jiena tajt prezentazzjoni eh, ċertu statistika, iżda dan huwa aspett żgħir ħafna mill-problema iktar wiesa ta' kif nistgħu nindirizzaw il-qatt fost iż-żgħażagħ u kif jistaw jiġu implementati miżuri strutturali u anke miżuri ta' investiment. Dan huma l-ewwel u l-iktar għażliet importanti li jridu jsiru. Jiena xtaqt nisħaq fuq il-fatt li din il-miżura hija waħda minn minn bosta aspetti li waslet għal azzjonijiet oħra li f'pajjiżna waslu għal iktar involviment fis-suq Per eżempju, aħna ma, kellniex preċedentement taħriġ għall żgħażagħ It-taħriġ huwa wieħed mill-elementi prinċipali li bihom iż-żgħażagħ jistgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol. Imma hemm miżuri oħra bħal pereżempju il- il-għan apparti il-work phase għanna u koll il-taħriċ. Aħna kellna implementazzjoni ta' dan il-taħriċ u anke kontratti ta' apprentistat. Permezz ta' din il-miżura sviluppajna dawn il-kontratti ta' apprentistat li qed jiġi jiġu użati anke wara li tiġu użata l-garanzija għaż-żgħażagħ Apparti minn hekk, miżuri oħrajn ta' impjieg li huma importanti. Waħeda din il-miżura mhijiex biżejjed iridu norbtuha ma' inizjattivi oħra li jiena provajt insemmi. U jiena xtaqt nisħaq ukoll illi minkejja id-diffikultajiet kollha li rridu nsemmu fejn u fejn rridu nikkoreġu nikkoreġu, imma naħseb li nizbaljaw jekk ma, ma nistrutturawix iktar, naħseb ikun zbal għall-Unjoni Ewropea li ma ma namluwix b'mod strutturali għas snin li ġejjin għax nkunu qegħdin nitilfu dawn ir-riżorsi anke jekk limitati li ġew allokati fuq livell Ewropew u jagħtu għalhekk viżjoni iktar ġenerali u se nkunu qegħdin nitilfuhom dawn ir-riżorsi. Jiena xtaqt liktar li nisħaq fuq li nirru nifinanzjaw din il-miżura biex tkun waħda strutturata ħalli naħsdu dak li ksibna sissa. Grazzi. Merci madame. Nous arrivons euh, à, l'heure des conclusions. En termes euh, d'échange qui ont été... Grazie ħafna, signora daw dak kien debattitu rik ħafna, nixtieq nirringrazzja lilkom il kol membri kollha tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Parlamenti Nazzjonali. Is-Sinjura Toma ovvjament tkellmet fuq ir-reviżjoni tal-MFF u illum i sabet elementi e, iktar elementi biex tkun tixat laħħam il-fajl tagħha u tal-rapport li hija se tikteb mas-sur Albrecht illi mbagħad se jkun suġġett ta' analiżi u ta' vot tal-plenarja fil-bidu tal-rebbija f'April. Iva fil-Kumitat. Iva da se jkun ir-rebbija tal-budget jew l-budget tal-rebbija. Nafu li wasanna fl-aħħar ta' ċiklu ma nistgħux inkomplu sejrin hekk. U Għana ma nistawx lanqas il-ċittadin naħluhom jaħsbu illi eh, l-Unjoni Ewropea tibqa' bidea fuq zaqqa għax hemm ħafna perikli marbutin ma' din il-perċezzjoni. Sinjura Sama, inti tixtieq qed tikkonkludi jekk jogħġbok? Iva, bumilta kbira nixtieq nirringrazzja l-ewwel net is-Sinjura Valier u s-Sinjura Inċerti u s-Sinjura Glion Dijon tal-parteċipazzjoni ta' kontribuzzjonijiet tagħhom. Ovvjament ħarġu ħafna idejat. U aħna se nifluhom. Fost il-proposti ċerti minnhom jitolbu reviżjoni ta' trattat. Iva naraw Sur Cameron xista jgħid xista jagħmel. Iva, idea tajba Imma hemm ideat ukoll li jistgħu jidru fil-perspettiva imma se jitolbu fil-fatt per eżempju l-aċċess dirett il kollettivitajiet territorjali. Dan huwa punti illi biex il-kollettivitajiet ikunu kollha aċċess il baġit tal-Unjoni Ewropea ma b'mod dirett. Mbagħad hemm ħafna diskussjonijiet, ħafna suġġetti l-Kumitat ta' baġit ġeda beda imma jekk is-sur għalbiċ kienem kien hawnhekk jina kont nitkellem inqas imma u kieku jgħid għodu attenti għal regoli. Per esempio il-fondi ta' koezjoni hemm son li ngħid li regoli li qegħdin fil-MFF fil mff tal 2014 2020 eh, minnhom nkunu nista per esempio nieħdu mill envelops nazzjonali tal-fondi ta' koezjoni u għalhekk minn banda waħda għanna bżon nkunu ambizjużi fuq din ir-reviżjoni għax rajna dan il-budget fl-2016 tal-2014 tal-2020 ma jkorrispondi xo l-istenniet, però hemm regoli li għanna bżon nirrispettaw il-trattat u s-IF stess u l-MFF stess. Biex fl-axar mill-axar fuq nota pozittiva anki jekk nafu l-garanzija għazzaza ma kienet xi ħaġa maġika, ma m'hemmx soluzzjoni maġika, ma teżistix. Imma hawnhekk kien il-grupp tal-Parlament ukoll li kien propona illi kun hemm fondi speċifiċi eh, biex niċildu kontra il-qat fost iż-żgħażagħ nistaw biss ngħidu li aħna diżappuntati li wara sentejn mill-implementazzjoni l-istrument ġie sospiż u mbagħad ikun hemm valutazzjoni eh, inqas minn sentejn wara, jiġifieri valutazzjoni illi ma tanċija serja. U għalhekk hemm ħafna affarijiet li għandna bżonn diskutu, naraw. Jekk joġobkom, kont komplu kontribwixxu anke bil-miktub jekk tixtiqu tipproponu xi idejat biex aħna nkunu nistgħu nanalizzawhom kollha fil-Kumitat Budget u tinsewx pereżempju deputata mill-Finlandja huwa importanti ħafna illi ma nifakawx fuq priorità waħda biss għax il-linji baċitari illi ġew imnaqsin ħafna pereżempju fl-MFF 2014-2020 u ma dawk tal-azzjonijiet esterni illi issa jitolbu li niġu lura għalihom baċċet ġdid u għalek ma nistawx nasbu li jem bis priorita u wahda f'budget, laqas bis budget nazzjonali għandu bis budget politi, ehm, għandu bis priorita politika wahda, u għalek jekk innaqsu intervent pubbliku tal-budget tal-Unjoni Ewropea ma nridux nistennew il-kriżi li tmissu għalhekk nkunu prudenti ħafna il-koll. Għandna bżonn niġestixxu l-affarijiet ta' emerġenza u mbagħad l-istruttura baġitarja. Dan qed nipprovaw namlu b'din ir-reviżjoni. Grazzi ħafna, President. Euh, iva, grazzi ħafna mela, se nikonkludu din il-sessjoni interparlamentarina personalment nixtieq ngħid illi nkunu nistaw nimultiplikaw dawn il-laqat tagħna bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali, il-problema tagħna tal-deputati Ewropej hija illi l-Ewropa eh, ma tantx issiba komda illi titkellem mal-Ewropej u jekk iridu nispjegaw il-Baġit Ewropew lill-Ewropej, wis nibsa il l ikun diffiċli ħafna. Issa l esiċenza demokratika tajt illi għanna bżon niddiskutu, nivvotaw budget li ikun wieħed illi kulħadd ikun jista jaraħ u jifmu. U għalhekk jiena naħseb illi hawnhekk għandna fejn naħdmu. Il-budget huwa l-espressjoni ta' rida politika xejn iktar u ta' viżjoni. Maħniex se nsolvu kollox permezz ta' risposti budgetari għax hemm ukoll problemi istituzzjonali, problemi ta' gvernanza ukoll. U minn din il-perspettiva l-Ewropa għandha ħafna xogħol tagħmel. U għalhekk dak li għandna bżonn nuru huwa illi il-fondi li aħna nużaw fil-budget Ewropew ikunu tassew utili għal xejn insaqsu l-stati membri biex jagħmlu kontribut finanzjarju biex imbagħad wara jirkupraw il-flus eh, tagħhom permezz ta' regolamentazzjoni illi ma tantx l-operaturi jistaw jifmuha u jgħati, ta' kollu jgħati immaġina tal-Unjoni Ewropea tal-komplessità, tal-burokrazija, tal-affajt arbitrarju, għalek bla dubju ta' xejn. Aħna qegħdin fl-aħħar ta' ċiklu u ta' epoka. U aħna deputati Ewropej, aħna meta niġu għal budget, aħna aħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Eh, isna l-affarijiet biss eh, mhux kollox jista' jopera so. Aħna qegħdin ovvjament eh, aħna aħna idejna dak, aħna idejna edin marbutin fl-Stati membri, isna għanna u ma nistawx niċċaqalqu u għalek isna maħniċ qed naħsbu. Imma l-Parlament Ewropew huwa responsabbli. U se juri li huwa responsabbli. Meta niġu għal revizjoni tal-MFF. Imma ovvjament għadna ma irbaħni xu għalek għadna bżon ġaġita pressjoni fuq il-kapijiet ta' statu gvern, fuq il-gvernijiet, memx biss l-opinjoni pubblika Ewropea imma tajjeb illi aħna nkunu nistaw nindirizzaw ruħna l-Ewropej biex huma ikunu jistaw jkejlu l-sfidi u jkollna arbitraġġ tajjeb. Imma huwa minnu ukoll il-bażi legali eh, illi ta' dan il-kupet tant huwa marsus illi ma nkunux nistaw nirrispondu f'sitwazzjoni ta' kriżi ma kunnux nistaw nirrispondu għal krisijiet tfisser natu eh, perċezzjoni illi maħna nistaw namlu xejn eh, din eh, mannix seta. U ovvjament mbagħad aħna natu il-punt illi l populismu Maħna bżonn nuru illi aħna kapaċi illi nistaw nilqaw għall-isfidi, nifissaw l-prioritajiet u aħna namlu għazlit. Dan huwa l-impenn politiku u aħna senuru bla dubju ta' xejn. Mela grazzi ħafna, grazzi tal-parteċipazzjoni ta'kom. Il-budget eh, turi realtà u fil-politika ir-realtà eh, hija fl-oppożizzjoni ta' sikwiet Ta, mela, kuraġġ u grazzi.